ftit minuti tard, bdejna ftit tard, imma kellna norganizzaw ruħna issa nittamaw li darba li ġejja nibdew fil-ħin. Naddim mill-ewwel għall-aġenda. L-ewwel punt fuq l-aġenda huwa l-adozzjoni tal-aġenda. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, l-abbozz tal-aġenda tista' tiġi meqjusa bħala adottata mingħajr ebda bidliet. Issa ngħaddi għal Tini punt fuq l-agenda la viża ta' president. L-ewwel komunikazzjoni tiegħi għandu x'taqsam mal-interpretazzjoni. L-lum l-interpretazzjoni disponibbli 23 il-sin. Rrid narrafkom li brabta ma' ma' dak li huwa l-approċċ ta' multilingwiżmu li karatterizza x-xogħol tal-Parlament dejjem ħnippruvaw li konna l-iktar numru possibbli ta' Il il-sna fil-kumitat tagħna. Iżda mbagħad rabta ma' disponibilità tal-interpreti u skont imbagħad xi kultant il-ħtiġijiet li nagħmlu laqat iktar flaqat fawli żgħar fejn m'hemmx il-kabini kollha disponibbli xi kultant jista' jiġri li ikonna xi ilsna niqsin. Tafu li rridu naqsu l-ispejjeż u għaldaqstant nitlob il-kollegi kollha ta' dan il-kumitat li jekk ma jkunux preżenti f'waħda mill-laqat tagħna għandhom jafżaw il-segretarjat fil-ħin sabiex bekk nkunu nistgħu innaqsu jekk ikun il-każ u jekk ikun possibbli n-numru ta' ilsna tal-laqat tagħna. Lan huwa ovvjament li naqsu l-ispejjeż u ma noqodux naqalaw l-interpreti għal xejn. Il-laqa x'andra fuq l-internet bil-web streaming bekk il-xogħlijiet tagħna ta' dan il-kumitat huma mxandrin u ħankomplu kif konna qabel biex xandira fuq l-internet. Nżid ukoll li bħalma tafu il-Kumitat tal-Ambjent u għal-Kumitat li għandu tmun fidej fil-rigward ix-xogħol tal-proġett tal-tnaqqis tal-karti tal-użu tal-karta fil-Parlament Ewropew u għalhekk meta ikun hemm membri ta' dan il-kumitat li jixtiequ li ma jkollhomx il-verżjoni stampata tal-dokumenti imma jirċivu biss il-kopja elettronika li ħatkun ovvjament disponibli fuq l-internet fuq il-sit tal-Kumitat nistieden il-kollegi li huma interessati għal din l-għażla li ma jirċevux il-verżjoni bil-karta jarfu l-segretarjat biex bekk ikunu jafu. Avvis ieħor minnaħa tal-Presidenza huwa dan. Għanna l-pakkett ta' merħba li tqassam fil-Kumitat MV Dan tqassam u tistgħu sebuh qudiemkom fuq il-mejda bl-ilsna differenti tal-ħidma tagħna u anke fil-sin twelid kull wieħed waħda minnkom. Dan id-dokument qassam u fih introduzzjoni dwar il kumitajiet tal-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u Sigurtà tal-Ikel u fih informazzjonijiet utli dwar x'inhija l-proċedura leġislattiva fih dan il-Parlament Ewropew kif ukoll fi sensiela ta' tarif dwar li huma l-attivitajiet li ħanwetqu bħala xogħol fit-tmien leġislatura ta' dan il-Parlament. Il-verżjoni elettronika tal-MV Welcome Pack hija disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Komitat tagħna mill-lum. Avvis ieħor huwa dan. Avvis pjuttost sabiħ Passoltu dejjem hekk nagħmlu u għalhekk illum wara nofsinhar 15-il minuta qabel il-bidu tal-laqa tagħna ta' wara nofsinhar, ġifieri fi tlieta neqes kwart, ser ikonna il-family photo, ġifieri ritratt tal-grupp ta' dan il-kumitat. Il-membri kollha jkunu disponibbli nistieden il kulħadd ikun preżenti. nistedinkom tiġu l-koll biex bekk nieħdu ritratt il-koll flimkien li ovvjament mbagħad nużaw f'ħafna okkażjonijiet. Ir-ritratt ser jittieħed hawnhekk biżwit il-laqa tagħna fejn fis-sala fejn niltaqgħu hawnhekk bħala Kumitat Envi. Il-laqa li jmiss tal-Kumitat Envi ser isseħ nhar it tlieta ta' Settembru kemm fil-ħodu mid disa sa' nofsija kif ukoll wara nofsinhar mit tlieta sa' sitta u nofs. Fil-waqt illi s-sessjoni ta' 6 tal-4 ta' settembru ġiet ikkanċellata. Naħseb li bekk issa temmejt l-avviżi tal-President nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna, punt numru 3. Anzi, ngħaddu issa eżatt tal-punt numru 3 l-avviżi tal-President fir rigward ir rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi. Nar l-14 ta' Lulju fi Strasburgu Iltaqgħu il-koordinaturi flimkien u il-minuti ta' din il-laqa tqasmu lil kulħadd. Issa huma disponibbli wkoll fost id-dokumenti ta' din il-laqa. Ġala darba marċevejċ osservazzjonijiet mill-koordinaturi tal-gruppi politiċi dan nistgħu nqisuh bħala approvat. Jiġifieri il-minutu ma disponibbli kif qedtilkom f'paġna fil-verżjoni elettronika fost id-dokumenti li għandkom d-dimkom. Issa nistgħu naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna, punt numru 4 li huwa il-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea sena finanzjarja 2015 fir rigward il-Kummissjoni Ewropea. Il-koordinaturi ġentelment peress li jena kelli esperienza qabel fil-qasam tal-budget, kont fil-kumitat tal-budget u kont il-general rapporter għal-budget fis-snin li għaddew talbuni biex infassal l-opinjoni għal-kumitat tal-ambjent u dan intbatilkom il-biraħ bil-posta elettronika. U dan ġi mibawt bl-Inglis peress li kena nfasluħ f'qasir żmien. U għalhekk l appel tiegħi huwa dan li nkomplu b'dan ix-xogħol, għannorrikom dan l-abbozz ta' opinjoni li aħna fassalna għal kumitat tal-budget fuq il-budget tal-2015. Fl-abbozz ta' opinjoni għedna li mumma l-appropjazzjonijiet ta' mpen u appropjazzjonijiet ta' pagament għal budget li jmiss ta' sena d-dieħla. Għalma nafu l-proporzjonijiet ta' impenn dejjem ikun ola minn dawk la' proporzjonijiet ta' pagament u dan storikament ħoloq zida sena wara l-oħra ta' dawk l-ekkim sejħa rest aliquide, RAL, l-RAL. Iġifiri l-invoices li ma jintużawx fi snin sena wara l-oħra u ikolna nħalsuhom mbagħad snin ta' wara. Fil-budget identifikajna li huma il-suġġetti ewlenin li huma ta' kompetenza ta' dan il-komitat u sibna wkoll kif fuq kollox anke għal numru ta' programmi qed nissugraw li jkun hemm periklu minħabba li memx bizzejiet appropriazzjonijiet ta' pagament eżistenti għal kontijiet li għanna. Fl-opinjoni għalek fl-punt numru 7 sħaqna illi f'dak li għandu x'jaqsam mal-programm LIFE meta mqabbel mal-budget tas-sena ta' qabel għandna żieda ta' 23.3 miljuni għall-ambjent u 7.2 miljuni għal tibdil fil-klima. Fil-waqt il żieda li għandna l-ambjent għat tibdil fil-klima għandu jkun bizzejed biex ikopri l-ispejjeż kollha għall-2015 il-parti marbuta mal-ambjent imbagħad jidher li qed-Turina qed tindikanna li hemm nuqqas ta' proporzjonijiet ta' pagamenti biex nkunu nistgħu nkopru l-ħtiġijiet kollha għas-sena 2015. Dan xi fisser? Ifisser li f'Ottubru 2015 skont l-appropriazzjonijiet li għandna issa fil-budget fil-linja budgetarja relattiva ikonna nuqqas ta' proporzjonijiet ta' pagament. Għaldaqstant, għal din raġuni tlabna f'din l-opinjoni l-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill biex iserħunna rasna li ħajkun hemm riżorsi biżejjed u ħajnżammu fil-budget eventwalment permezz ta' il-budget semendatori sabiex bekk nkunu nistaw permettu li jkun hemm Tħlas għal programmi ħarir minar ma jkun hemm il psaten ferroti jew waqfin minħabba nuqqas ta' propjozzjonijiet ta' pagament. Suġġetti oħra li flejna f'dan id-dokument, fl-opinjoni, huma dawn. Għandhom xaqsmu mal-aġenziji. Palma tafu, hemm programm finalizzat fuq il-pjan ġenerali tal-Kumitat biex bekk fi żmien ħames snin jitnaqqas b'5% in-numru ta' impjegati li jaħdmu fiħdan is-servizzi kollha tal-Kumitat tal-Kummissjoni u anke tal-Aġenziji. Dan ovvjament qed jissogra li joħloq xi diffikultajiet għal xi aġenziji fuq speċjalment anke f'dawk l-aġenziji li għandhom xogħol tagħhom marbuta ma' xogħol estern, ġifiri kollom impiegati minn barra, mhux impiegati tagħhom. U għalhekk jieħdu l-budgets tagħhom mill eh, direttament minn minn miżati li ħalsu l-imbrizi minn barra u mhux mill-budget tal-Kummissjoni u tal-Unjoni Ewropea. Dan x'ifisser, Ifisser li l- xogħol ta' ċertu aġenziji ikun immenat. U għalhekk aħna għamilna nota partikolari b'referenza għal żewġ aġenziji li huma l-punti kritiċi li rċevejna u xistaw jkunu l-problemi li affaċċaw marbuta ma' tnaqqis tal-appropjazzjonijiet favur dawn l-aġenziji. Lejn tmiem id-dokument sħaqna fuq l-importanza li temes li jemes il-Kumitat tal-Ambjent għal xogħol ta' tħejjija bħal pereżempju inizjattivi biex ikun hemm imbagħad xogħol memus ma' xogħol leġislattiv, jiġifieri l-importanza li nemżu l-koll għal fatt li l-proġetti pilota u azzjonijiet ta' tħejjija marbuta ma' soġġetti tal-kompetenza ta' dan il-Kumitat għandhom jiġu finanzjati fiħdan tal-budget tas-sena finanzjarja 2015. Bekk tajtkom taqsira biex najdilkom xfija din l-opinjoni li fassalt u issa naddi l-mikrofonu minnu fiħ għal kummissjoni għawnek għanna rappresentanti fisem il-kummissjoni naddi l-kelma l-François Kazana kap tal-unità tal-finanzi DG tal-ambjent. Jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Kentejn malajr malajr. Lora, qabel kollox meta nqisu li dan huwa kumitat ġdid għadu kemm ġie msawwar nixtieq ngħid kentejn dwar il-budget. Fir-rigward l-appropriazzjonijiet ta' impenn għanna livelli li huma inqas mis-snin ta' qabel u għanna budget ġenerali ta' 46 biljun euro. Forsi jider bħala mont żgħir imma din hija biss il-qoċċata tal-iceberg l-parti żgħira li qed tidher għax hemm ħafna affarijiet oħra marbuta mal-ġdida fit-tibdil fil-klima, il-ħarsin tal-ambjent u affarijiet oħra marbuta ma' politiki oħra tal-Unjoni Ewropea, pal pereżempju l-fondi reġjonali, il-politika tar riċerka u l-politiki tal-affarijiet barranin. M'għandniex id-dettalji fuq dan imma jidher li huma 15% tal-budget tal-Unjoni Ewropea li għandhom jitqisu għal punti ekoloġiċi. Għamilna sistema ta' traċċabilità għal din in-nefqa fil-ġlieda tagħna kontra tibdil fil-klima minn banda u mill-banda l-oħra ħdimna wkoll fuq il-ħarsin tal-biodiversità u rajna li hemm budget. Dan il-budget għall-ambjent huwa prezentat bil-program Life minn 80 sa 85% għal dawk l-organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qasam tal-ambjent u anki hemm kontributi għall-aġenziji kif kienet jgħid il-President permezz tal-azzjonijiet ta' preparazzjoni u il-proġetti pilota. Għall-2015 l-abbozz ta' budget tal-Kommissjoni segwi l-linji budgetarji bażiċi tal-qafas finanzjarju multianwali anki għall-linji gwida tan-nefqa tal-aġenziji, per eżempju l-aġenziji tal-ambjent ta' Copenhagen għaddejjin ġmielhom bħalissa u għalhekk qed insegwu mill-qrib li huma diffikultajiet imposti fuq dawn it-tip ta' aġenziji. Huwa minnu li għas-sena 2015 għandna xi tħassib dwar il-livell ta' pagamenti specialment kif kienet jgħid il-President fuq la appropriazzjonijiet ta' pagamenti il-kontijiet li rridu nasbu għalihom minn qabel. Inkella ħan nizgarraw ħikonna problemi fil-pagamenti u jkonna bżon ta' trasferimenti mill-lini budgetari oħrajn. Xorta waħda koperti, jekk dan ikun il-kas, iżda huwa punta tħassib. Imbagħad fuq il-kontributi għall aġenziji dwar il-kimiki fil-Helsinki, għanna il-budget tal-2015 għal eh, kimiki bioċidi dawn qed inqisuhom hemm il li jitħallsu mill-kumpaniji li jirreġistraw il-prodotti tagħhom imma mill-li sibna huma ferm inqas minn dak li konna bassarna li ħallel sena 2013-2014 kellna nħallsu xi pagamenti biex intuhom daqqatit. Issa nittanamaw li għall-2015 ikun hemm naqis tal-miżati u għalhekk għal din is-sena rridu noħorġu b'xi soluzzjonijiet fuq medda attwal ta' żmien biex insolvu din il-problema. Kwistjoni importanti oħra sen 2015 hija ser tkun it-tieni sena tal-qafas finanzjarju multianwali l-MFF imma effettivament ħajkun l-ewwel sena fejn dan jibda jopera u fejn hemm żewġ elementi ġodda. L-ewwel huwa d-delegazzjoni tal-programm LIFE u l-ġestjoni ta' dan il-programm permezz ta' aġenzija eżekuttiva. Dan huwa l-Aġenzija tal-SMEs. It-tieni ħaġa imbagħad hija l-użu ta' strumenti finanzjarji. Għaliex il-flejjes li joħorġu mill-Budget Ewropew ħajġu investiti fi strumenti finanzjarji ġestiti mill-Bank Ċentrali Ewropew kemm jekk dan huwa biex jappoġġa programmi għal ġdida kontra t-tibdil fil-klima jew inkella biex jappoġġaw il-biodiversità. Dawn huma l-aspetti li xtaqt imqajjem fir-rigward il-budget u issa nad il mikrofonu lil kollega tiegħi dekrak li ħajdilkom kemmtejn dwar is-sitwazzjoni kurrenti tal-budget. F'dak li għandu x'jaqsam il-ħarsin tal-konsumatur u il-programmi tas-saħħa pubblika kif ukoll il-programm li ħares l-annimali u il-pjanti, jekk naraw l-ammont totali huwa miljun euro maqsum mill-saħħa pubblika, s saħħa tal-annimali u s-saħħa tal-pjanti. U għanna dawn it-tlet aġenziji regolatori, EFSA u Lima li qed jaħdmu f'dan il-qasam. Alla professjonijiet ta' impenn hija t-tieni sena tal- periodu ta' programmar multianwali u anki għas saħħa pubblika u għal protezzjoni tal-annimali. U bekk għanna tlet aġenziji regolatori u l-ammonti għall appropriazzjonijiet ta' impenn jaqblu mal-ammonti tal-komunikazzjoni tal-Kommissjoni minn Lulju 2013. Għall appropriazzjonijiet ta' pagament ninsabu f'sitwazzjoni simili ħafna għal dik li spjeganna il-kollega tagħna meta tkellem dwar it-tibdil fil-klima. Jiġifieri l-ammonti hawnhekk qegħdin jinżammu skont il-limitu massimu tal-perspettivi finanzjarji. U din is-sena wis probabbli ser ikun hemm xi problema fir-rigward l-appropjazzjonijiet ta' pagamenti, ma dan jiddependi skont iż-żmien u l-implementazzjoni tal-budget. Ġala darba l-impenji jiġu deferiti forse ma jkollok bżonn il-pagamenti li jseħħu fl-istess żmien eżatt. Jiġifieri rridu naraw kif dan il-budget jizvolġi un bat naraw l-affarijiet kif jimxu. Ambat għal livelli ta' personal u għal aġenziji regolatorji nafu l-Kommissjoni bażikament iddeċidiet li tapplika tnaqqis għal ta' 1% għall aġenziji regolatorji imma fl-istess ħin imbagħad tipprova ikollha allokazzjoni bejn l-aġenziji stess Jiġifieri din il-wieħed fil-mija japplika l-aġenzija kollha mhux aġenzija waħda tlieta li huma. Grazzi. Issa għandna il-talbit għal-kelma mis-sur Bujtema. Jekk joġbok. Iva, grazzi President, grazzi ħafna għal rapport tijak, nifraħlek, proset, nishtiqna jitkelmtejn fuq dak li attenti u l-Kommissjoni fuq id-distak li hemm bejn l-appropjazzjoni ta' impennu ta' pagamenti. Inħossni importanti li l-Kummissjoni għandha tiffoka aktar biex tonfoq aħjar u tnaqqas dan id-distak bejn l-appropjazzjonijiet fuq l-aġenziji nil wol akbar għal aġenziji eżekuttivi għall SMEs għaliex ser twassal iktar imprenditorija u innovazzjoni li hija tant meħtieġa biex nindirizzaw il-kwistjonijiet ambjentali u l-industriji tagħna jibqgħu fitmun tal-teknoloġiji innovattivi. Għanna mbagħad il-rwol tal-Bank Ewropew għall-Investimenti finanzja programmi innovattivi bħal pereżempju l-strument ta' finanzjament kapitali, għandna Digi Samco il-Kummissarju, il-Kummissjoni rappreżentata tajjeb hawnhekk minn Diġi Samko imħasseb dwar in-nuqqas li hemm fuq il-mart eh, li faqqa fost l-annimali fej pereżempju faqqat il- l influenza tal-majjal feta faqqat nafu kemm spitenna flus, speċjalment fir-Renju Unit u għalhekk jiena mħassab u nixtieq li jkun hemm il-flejjes biżejjed biex nilqgħu għal dawn l-affarijiet. Grazzi l-Onorevoli Grote. Grazzi. Pala rapporter għal Kumitat Envi, inna ġemma issa imma xammartelk miem uħdimt sfiq fuq dan ir-rapport. Proset. Issa fuq l-aġenziji. Imħazbin, ntuhom kull ma jmur iktar xogħol, imma dan mhux qed jimxi pari passu mal-flejjes li għandhom bżonn. Għandna tnaqqis ta' 5% palma smajna mill-President fuq l-impjegati u dan id diskutajni bosta drabi fil-passat fil dan il-komitat. Hark kien il-rapporter dak iż-żmien U issa il-problemi li konna diskutejna dak iż-żmien qed naffaċċawhom. Nemmen li għanna nieħdu dawn l-affarijiet aktar bis-serjetà fil-futur għaliex kull darba li nitkellmu dwar l-aġenziji din il-kwistjoni tibqa' tfeċċ. L-aspirazzjonijiet tagħna isom jebu fi xejn u għalhekk irridu iktar flessibilità fil-ġestjoni għal dan il-perjodu imma rridu nżomna nżommu amment ta' dawn l-aġenziji. l jemmej ħalsu l-mizati u ma xaħġa li għanna niddiskutu koll dawn il-mizati imma għandhom u koll raġuni bizzejed biex ikonna l-applikazzjoni tagħhom li tiġi indirizzata mod ġust. Grazzi l-Onorevoli Gerbrandi. Grazzi, grazzi President ippermetti li nifraħ lilek prosa tal-ewwel rapport f'dan il-Kumitat tal-Ambjent. Għandi żewġ mistoqsijiet marbuta mal-budget u nixtieq li jkolli ftit risposti mingħand il-Kummissjoni. L-ewwel marbuta mal-biodiversità. Ibbażata fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni stess, il-Kummissjoni kkalkulat li għandna bżonn bejn wieħed 5.8 biljun euro kull sena sabiex nilħqu l-anijiet tagħna li huma stipulati fi strateġija l-biodiversità tagħna. Jiena ressaqt numru ta' mistoqsijiet bil-miktub eżatt qabel il-waqfa tal-elezzjonijiet u it-tweġibiet kienu pjuttost sorprendenti. Ma staqsejx dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea dan huwa ċaru trasparenti, ma staqsejt dwar il-budget tal biodiversità fil-level tal-Istati membri. U l-istampa hija ċara. Il-Kummissjoni laqqas bissan daħil dwar il-budgets tal-istati membri differenti tal dwar il-biodiversità. U għalhekk il-mistoqsija l-Kummissjoni hija din. X'inhu huwa l-pass li jmiss? Kif ħanna niksbu l-anijiet tal-istrateġija tal-biodiversità tagħna meta nqisu li 3.46 biljun euro fil-programm LIFE f'seba' snin laqqas biss huwa biżejjed tal sena waħda fl-Ewropa. U għacħara lek li m'għandniex irrieda li nerfaw ir-responsabilità għal biodiversità mill-naħa tal-Istati membri kollha. Għalhekk forsi l-Kummissjoni tista' talabora daqsxejn xette pjana tagħmel biex poġġi iktar pressjoni fuq l-Istati membri biex ikunu iktar trasparenti fil-budgets tagħhom fuq il-biodiversità. It-tieni mistoqsija tiegħi din. Marbuta dejjem mal l-ambjent u l-agrikoltura fil-Kumitat tal-Budget mal-Grupp tal-Alder saqt emenda biex ikunem ammont konsiderevoli tal-budget tal-ambjent u l-bidja fil-rizerva kien ikonna qabel 2.5 biljun euro kull sena f'din l-iskema fl-MFF m'in ċert eżattament l-ammont ċinu issa iżda ma naħsibx li huwa wis inqas minn 2.5 biljun meta tqabbel dan mal-budget ta' seba' snin għal-life taraw l-differenza enormi li hemm imma skont il-Qorti Ewropea tal-Awdituri il-benefiċċji ambjentali ta' dawn il-żewġ biljun u nofs kull sena laqqas biss nafu x'inhu. Forsi jkun limitat ħafna iżda s-sena li għaddiet fil-Kumitat tal-Budget jinrid li dan il-budget tal-bidja u l-ambjent 10% minnu jkun f'riserva jkun disponibli biss meta l-benefiċċji ambjentali jibdow narawhom bajnejna u missuhom bidejna minnaħa tal-Kummissjoni. X'inhu ma l-iżviluppi misal li għaddiet? Ma naħsibx li jena nofqu tant flus fuq xi ħaġa li ma tant għandha rilevanza għall-anijiet tal-linja baġitarja. Grazzi. Adesso la parola a Miss Girling. Sa signora Girling. Grazie President. Este nifraħlek ukoll ta' dan ir-rapport. Ma tantx kellna ħin biex nagħtuh daqatajn. Għaliex inti fassaltu malajr sa xi punti. L-ewwel nett, x'imkien Rridu narfu li l-gvernijiet tal-istati membri edin dejjem jisikaw iċ-ċintorin u dan spiss askapitu tal-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni. Dan rridu narfu għaliex mhix normali illi ngħidu illi il-budget tal-ambjent m'għandux jintlaqat għaliex bħal kull budget ta' kull gvern ieħor irridu iva eh, nikkonsidrawh f'din il-perspettiva. Issa dwar dan is-suġġett nixtieq li kun hemm aktar disċiplina u wkoll ma nisseparawx l-affarijiet meta nitkellmu għaliex kull kumitat ħajjejt illi eh, l-ħidma tiegħu hija importanti, rridu nipproteġuha. U jiena nixtieq li iva nistabilixu ċertu prioritajiet imma narfu li hemm kwistjonijiet oħra li mhumiex daqshekk ta' priorità u bekk aħna nkunu nistaw nofqu fuq il-prioritajiet tagħna. Ma nistawx dejjem inkomplu nofqu dejjem aktar u spiss dan il-kumitat jgħidulna il-budget huwa negat li ser ikun neutrali f'termini ta' budget xajkollu effett imma mbagħad ftit ta' snin wara nindunaw illi bil-budget li għanna l-aġenziji ma jistawx ikampaw, irdu nkunu aktar disciplinati irdu naraw għaliex din l-idea tal-budget neutral, neutrali f'termini ta' budget jisa ma diċ teżisti. Forsi l-Aġenzija jagħmlu affarijiet li mhux suppost qed jagħmluhom. Fari surgute, jekk jekk ħankomplu natuhom responsabiltajiet ix-xogħol u nakkumulaw eh, dan ix-xogħol irdu naraw jekk nistawx inneħu l ftit mir responsabiltajiet. Iva jista' jkun hemm alternattiva u tfaddil addizzjonali jistgħu jagħmlu l-aġenziji semmejna 5% ta' tnaqis fl-impjegati, imma possibilitajiet ta' tnaqis fil-budget ta' komunikazzjoni tagħhom u l-budgets tal-missions, tal-missjonijiet tagħhom. Aħna ser nresqu xi emendi fid-dawl ta' dawn il-punti li semmejt. Grazzi għal darbohra għal la bost opinjoni tiegħek. Issa l-onorevoli Lajnen. Die EU hat ja vielfache Verpflichtungen im internationalen. Grazie, Präsident. L-Unjoni Ewropea għandha ħafna impenji ta' eh, internazzjonali ta' klima u jiena smajt illi aħna ma kellniex biżejjed flus biex nkunu nistgħu inżommu ma dawn l-impenji. Forsi l-Kummissjoni għandha xi ħaġa xi tgħidilna dwar dak li smajt. Signora Grostet. Iva, grazzi President. Nisti nirreferi għal problema tal-aġenziji. Jiena l-iktar waħda li nafja dik ibbażata f'Londra l-Aġenzija għal Mediċini Ewropea. Għal bosta snin inna ngħidulhom u ntambrulhom illi rridu jagħmlu aktar u għandhom ħafna responsabilità xjerfa fuq spallejom iżda mannix naħulom le uħut mir responsabiltajiet tagħhom għaliex qed nitrattaw is-supervizjoni farmakoloġika, il-permessi sabiex il-prodotti farmaceutiċi jitpoġġew fis-suq, nafu li hemm xi mediċini l-iktar dawk innovattivi illi biex jitpoġġew fissu trid tissir l-om evalwazzjoni minn ħata din l eġenzija Jiena nixtieq xaħġa, għalix għaliex kull sena meta jkollna. Nindirizzaw il-budget irridu niġġieldu sabiex din l-aġenzija ikolla biżejjed flus. Issa qegħdin naraw illi meta eh, kif jgħaddi żmien l agenzija qegħdin natulhom natuhom dejjem aktar xogħol u najdu l-om jgħamlu l-aktar fis possibli. Jista' jkun hemm aġenziji fejn nistgħu naħulhom ir-responsabiltajiet imma dan żgur mhuwiex il-każ tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini. Irdu niżguraw illi l-budget għal dik l-aġenzija jippermettilha sabiex hija toqgħod bħal seqer fuq is-saħħa pubblika għaċ-ċittadini kollha tal-Ewropa wkoll tagħti garanziji ta' ta' sigurta għal medicini. Il-kellem li jmiss. Fil-meta Juta Hawk, s-sena li għaddiet, kienet tuħsib dan il-rapport, hija kienet treġġa lura l-abbosta budget. Kien hemm ħafna emendi sabiex treġġa lura l-abbosta budget. Issa, inti ħat tagħmel bħala bħalma kienet tagħmel Juta Hawk, jew inkella ħat tistenna illi l-membri jitolbu għal dan. Non essendoci altri interventi, adesso Intanto do io le risposte poi chiederò. Mannix aktar interventi. Ħan wieġeb jiena mbagħad nitlob il-Kummissjoni. Twieġeb ukoll. Palma minna dejjem l-abbozz ta' budget tal-Kummissjoni jitlob li jkun hemm impenji u pagamenti. Imbagħad il kunsil ħafna drabi inaqqas l-allokazzjonijiet ta' pagament u jagħmel tnaqqis li ma jqis il-ħtiġijiet tal-programmi individwali, iżda jiena xtaqt ngħidilkom illi iva jridu inraznu l-infiq u l-istati membri iridu jraznu l-infiq iżda il-dbassir tal-Kummissjoni hija waħda meqjusa tqis il-ħidmiet ta' kull aġenzija u anke f'termini ġenerali tqis il-ħtiġijiet ta' kull programm. U għalhekk jiena sen prezenta l-emendi kollha ħalli nreġġa lura id-dibi la bosta budget Umbat fin negozjati tal-budget, il-komitat tal-budget f'dan il-kas ħaj jipprova jinnegozja fl-imkien mal-Kunsill u jipprova fil-laqa tal-konċiljazzjoni jilħaq bil Imbagħad kien hemm xi mistoqsijiet speċifiċi li saru l-Kummissjoni u għalhekk ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni Eżekuttiva ħalli tkun tista' twieġeb għal mistoqsijiet li sarulu. Iva, grazzi President. Għan wieġeb iż-żewġ mistoqsijiet illi saruli dwar il-biodiversità u kwistjonijiet marbuta mal-bidja u l-ambjent dwar il-biodiversità l għennet. U din il-parti moħbija tal-iceberg li semmejt ftit qabel. Il-Kummissjoni ser tagħti eżempju għawnek għalix sentejlu kena sistema ta' traċabilita għall-infi illi tkopri il-budget kollu komunitarju f'dan is-settur. Sa' fi rigward tal-budget tal-istati membri, dak li tista' tagħmel kummissjoni u ek proponew il-proponiet il-qorti tal-awdituri fil-rapport taħad dwar biodiversita u li tistaqsi l-istati membri jirrapportaw dwar in-nefqa tagħhom u mbagħad jagħtuhom metodoloġija ħalli il rapporti ikunu konsistenti wieħed mal liħor ma nafx tista' tagħmel kummissjoni viżavi l-istati membri dwar il-miżuri għal-bidja u l-ambjent Iva, għanna neħdu gost meta naraw illi l aħħar xejrid dwar l-evalwazzjoni tal-nefqa budgetarja, aħna ċaqlaqna minn kalkoli u kontrolli għal l-impatt reali ta' ta' dak l-infiq. U iva saru rapporti speċjalizzati l-iktar fuq miżuri ta' bidja u ambjent u dwar in-nefqa l-ilma pala parti mill-politika komuni tal-agrikoltura. Produċew rapporti wkoll dwar il-bidla fil-klima. Anke jekk aħna mhux dejjem naqblu mal-qorti tal-awdituri u jkonna proċedura ta' diskussjonijiet bilaterali, iżda aħna xorta insegu ir rakkomandazzjonijiet li tatina l-qorti u nagħmlu segwitu tagħhom namlu segwitu tal-rakkomandazzjonijiet illi huma jagħtuna. Dan ħajġi prezentat fil-Kumitat tagħkom u anke fil-Parlament kollu kemmu. Issa dwar l-impenji internazzjonali tal-klima ħanaddi il-kelma lil kollega tiegħi. Grazzi President dwar eh, il-ftejjemiet internazzjonali tal-klima ħna nħallsu eh, kontribut annwali segretarjat hawn ħames minn dawn il-konvenzjonijiet inħassu kontribut l-Nazzjonijiet Uniti, mbagħad hemm protokoll ta' Krot ta' Kyoto u reġistrazzjonijiet ta' missions, il-konvenzjoni ta' Vienna u l-protokoll ta' Montreal li proteġġi s-saf tal-ozonu. 850 elf euro fuq bażi annwali. Diġa ħallesna dawn il-kontribuzzjoni fl-2014 Għalek dawn tħalsu u rridu nassiguraw illi jitħallsu u kol is-sena d jekk il-budget jinżam ta' il-livell qed jiġi propost. Grazzi, President. Ġoġbok. Nishtiq nwieġeb għal mistoqsija dwar l-influenza tal-majali. Il- Għafas ħajġi publikat fi 27 ta' ġunju ta' din sena u jidħol fi seħ fi 30 ta' ġunju. Għet jistabilixxi r-regoli u l-ispejjeż sabiex jinqerdu il-mart, jinqeret il-mart tal-annimali huma fidej l-istati membru, il-membri li huma jintroduċu il-programmi tagħhom. Iva hemm fondi li huma previsti ħalli jinqerdu u jinqeret kull tip ta' mart marbut mal-annimali. Grazzi għal kontribut ta'kom, issa se ngħidilkom xinu ma l-iskadenzi. Il-proċedura tal-budget ta' dis-sena se ssir fuq żmien inqas minħabba li sena kienet is-sena tal-elezzjoni u għalhekk ma fusin bil-ħin l-iskadenza l-emendi tal-budget hija stabilita għall-24 ta' Lulju għada fis-sitta ta' filgħaxija u l-iskadenza għall-emendi fuq l-opinjoni hija dik ta' daw kol. Li jridu jitfaslu bl-Ingliż biss u ħan nivvutaw fit-3 ta' Settembru fil-qa tal-Kumitat. Il-proposti kollha irdu jiġu prezentati permezz ta' emenda għal budget sa' għada wara nofsinhar sal-erba. Issa noddu għal-punt li mis. Tejjiet għas summit ta' Nazzjonijiet Uniti dwar il-klima f'Settembru 2014, 23 ta' Settembru. Segretarju Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti Ban Ki-moon ħajorganizza summit dwar il-klima Fidan l-Assemblea Ġenerali ta' Nazzjoni Uniti. Dan ġi. Organizza dan is-summit ħalli jisiru impenji politiċi fid-dawl tal-konferenza li sessir f'Lima u Pariġi f'Diċembru 2014 dik ta' Lima u fl-2015 ta' Pariġi ġew mistiedna il-gvernijiet, rappreżentanti tal-gvernijiet, soċjetà ċivili ħalli huma jiproponu proġetti ambizjużi fis-summit u sabiex jintlaħqu dawk li huma il-miri tal-bidla fil-klima għanna direttur ġenerali ta' DG għal-klima ġos Del Beke biex jiprezentanna fejn waslu il-ħidmiet il ħidmiet fid-dawl ta' tħejja sammit u ħajwieġeb għal mistoqsijiet illi tixtiequ tagħmlu intom. Għadilek il-kelma għal 10 minuti, 15 minuta, għaziz direttur ġenerali ġostel Beka li tkun tista' tagħmel din il-preżentazzjoni. Grazzi ta' sew, President. U bi pjaċir kbir illi jena ninsapawnek f'dan il-komitat ġdid taħt it-mexxija tiegħek kumitat importanti immens, il-kumitat MV kellu ħafna affluenza fl-imoddi, U aħna ninsabu ħerqanin li naħdmu flimkien mija f'din il-leġislatura. Nishti nifoka fuq tliet punti, summit ta' fuq summit ta' Ban Ki-moon. Iżda, l-iktar element importanti fej ħanatu xtib ta' importanza ħanatu lil dan is-summit fin-negozjati dwar il-bidla fil-klima. Se tkun l-ewwel laqa tal-tmexxija tal-mexxejja globali fid-dawl ta' Copenhagen ħalli jittejji l-ewwel ftejjim internazzjonali ta' Pariġi li nittamaw li dan jintem u jiġi konkluż f'Diċembru 2015. Se jiġri, dak li se jiġri fis-summit ta' Ban Ki-moon ser ikun tassew importanti fit-tħejja għal dan il-ftejjim internazzjonali ta' Pariġi. Nixtieq ngħid kemmtejn dwar fejn ninsabu fir-rigward ta' dan il-ftejjim internazzjonali dwar il-klima. Ix-xjenzati il klima ix xjenzati taw il-ftejim l-opinjoni kollettiva tagħhom fil-rapporti tal-IPCC fl-2013 u qalu illi l-impatti jistaw inkludu temperatura globali ta' bejn 2.6 sa' 4.8 gradi Celsius. U għalhekk aħna ma rridux nħallu dan jiġri u rridu ftejim globali tal-klima ħalli inrażnu nillimitaw iż-żieda globali għal taħt 2 gradi Celsius. Kif diġan qabel taħt il-qafas ta' Nazzjonijiet Uniti il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti dwar il-bidla fil-klima. U l 2011 ġie maqbul li nħejju għal ftehim ġdid sar 2015 ħalli iva inrasnu din iż-żieda fit-temperatura għal 2 gradi Celsius. Huwa kruċali għalina u għall bosta stati membri oħra illi dan il-ftehim għall-ewwel darba għandu japplika għan għanaħat kollha u mux għal dawk ta' għannes wieħed għaliex din id definizzjoni tmur lura għall-1992 biex nizguraw li dan jirnexxi l-Unjoni Ewropea trid tkompli fir-rwol mexej tagħha meta hija tafas għal eżitu ambizzjuż minn dawn in-negozjati l-iktar mill-ekonomiji il-kbar kollha kemm huma s-sena li għaddiet inqabel li ekonomiji ewlenin kienu ser ifasslu l-kontribuzzjonijiet tagħhom għal ftehim il-ġdid sa Marzu 2015. Dan jippermetti li kunem 8-9 xhur ħalli sir evalwazzjoni kontra dawn eh, din il-mira ta' 2 gradi Celsius qabel laħal ftejim ftejjim f'Diċembru 2015 f'Pariġi. L-Unjoni Ewropea ser tissodisfa din il-skadenza bil-qafas 2030 qed jiġi diskuss bħalissa mill-kapijiet ta' stat tal-Istati membri u għandu jintem u pjanat illi jintem f'Ottubru ta' din is-sena. Għanna aħbar tajba wkoll mill-Istati Uniti illi bħalissa qed tagħmel leġislazzjoni fuq l-impjanti tal-enerġija u anke xi ħaġa li tħeġġilna qalbna ġejja tqawilna qalbna ġejja miċ-Ċina fejn huma qegħdin raznu l-emissjonijiet tagħhom ekonomiji bħal Ġappun, Indja, Brażil, Afrika t'isfer, Kanada, Awstralja, fost l-oħrajn għadhom iridu jikkonfermaw illi huma ser joħorġu b'xi ħaġa fl-ewwel kwart tas-sena 2015 ħafna qabel il-summit ta' Pariġi. Dan huwa pass importanti fid-dawl ta' negozjati illi imiss f'Diċembru din is-sena f'Lima. 12 il-xar sena eżatt qabel il-konferenza ta' Pariġi. Anke jekk is-Summit ta' Nazzjonijiet Uniti eh, m'għandu x'jaqsam mal-negozjati tal-UNFCCC ser ikollu xorta waħda impatt importanti għalhekk is-Segretarju Ġenerali ħeġġeġ il-mexxejja biex jattendu is-summit u jkunu lesti kollhom ir-rieda illi iva jgħidu x'inhu l-pjanijiet tagħhom għall azzjoni fuq il-bidla fil-klima. Huwa importanti wkoll l-ekonomiji kbar kollha juru illi huma lesti illi naqsu l-emissjonijiet mod ambizzjuż fil-ftehim tal-2015 u għal pajzi qed jiżviluppaw dawk l-aktar foqra jagħtu garanziji fuq l-appoġġ jiksbu garanziji fuq l-appoġġ u finanzi rigward tal-bidla fil-klima. Il-President Barroso ħaj jirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u kol ħafna kapijiet eh, ta' stat, il-Kummissarju Hildegard u ħafna ministri tal-ambjent ħar ser ikunu ser jattendu il-summit fi New York ħafna kapijiet ta' statu gvern ħajattendu u dan jinkludi kapijiet miċ-Ċina, Indja, Brażil, Messiku, il-koll diġà ikkonfermaw is-sem tagħhom u jidher illi wis probabbli anke l-President Obama attendi. Għalhekk bl-istess mod l-Unjoni Ewropea għandha tkun rappreżentata mill-kapijiet tagħna ħalli nuru illi aħna determinati dwar bidla fil-klima. U nixtiequ li konna pożizzjoni ewlenija. Issa xi trid tikseb l-Unjoni Ewropea f'dan is-summit? Il-mexxejja globali għandhom jerġgħu jisħu l-impenn tagħhom ħalli f'Pariġi jinstab ftehim. U li konna ftehim li wassanna sabiex nilħu il-mira ta' taħt 2 gradi Celsius. L-Unjoni Ewropea tikkonferma il-mira tagħhom tagħha u kol se tisħaħ l-ekonomiji oħra kbar jagħmlu hekk kif inqabel Varsavja. L-Unjoni Ewropea wkoll ħaturi illi f'dak li huma impenji tagħha għal 2020 mhux biss aħna imma anke f'termini internazzjonali diġà qed nissodisfaw l-impenji tagħna u probabbli naqbżu il-miri tal-2020 e kif naslu emmek bil-mod il-mod. Illum wasanna ta' sew qrib illi nerħu l-miri tal-2020 għal xis probli naqasna l-emissjonijiet tagħna bi 18-19% u l-mira tagħna hija dik ta' tnaqqis ta' 20% sa' sena 2020. Aħna wkoll nittamaw illi kuna nistgħu nsawru sħubijiet b'saħħithom u effettivi ma' ħafna pajjiżi madwar id-dinja li ħafna flus ta' kooperazzjoni qegħdin jintefqu f'dawn il-pajjiżi bħal pereżempju l-Alleanza Globali għal bidla fil-klima. Is-summit irrid jibgħat sinjal politiku dwar il-fondi għal klima u kol jappoġġa l-adattament f'bosta pajjiżi vulnerabli b'mod partikolari u pajjiżi fuq l-Unjoni Ewropea lesta illi tisħaq mill-ġdid dwar l-impenn tagħha għalli jkun hemm aċċess għal enerġija sostenibbli għal kulħadd sal-2030 billi tgħid li hija impenjata li jkun hemm tranzizzjoni tal-HFCs u tisħaq dwar l-impenn tagħha fir-rigward tas-sussidji tal-fossil fuels u tisħaq li hija impenjata f'dak li huwa carbon pricing. Wara summit ta' Ban Ki-moon, Aħna ħanħejju għan negozjati fil-kuntest tal-UNF Triple C f'Diċembru din is-sena. Flima l-Unjoni Ewropea qed nassumi li ħadd tagħmel referenzi dwar dak li għandu jsir mhux biss f'Pariġi imma anke flima. Aħna naħsbu li wasal iż-żmien illi flima naraw illi hemm l-elementi kollha ta' abbost ta' testa negozjati, marbu, elementi marbuta mal-tnaqqis, adattament, finanzi, trasparenza, il-proċess ta' evalwazzjoni globali u elementi oħra importanti għal xina jew oħra bħal forestrija. Hemm bżonn ta' deċiżjoni dwar il- lan illi l-pajizi għandhom fir rigward tal-kontribuzzjonijiet ċħajamlu sal-2030 u jantiċipaw minn qabel irridu nikkonsidraw nanalizzaw il-kontributi qabel il-konferenza ta' Pariġi. Il-mira prinċipali ta' dawn il-kontribuzzjonijiet internazzjonali li huma maħsuba, skużawni dawn huma taqsiriet li qatt ma rajtum, jgħid il-kellim. Għandna l-INDCs l-impenji sabiex jitnaqsu l-emissjonijiet. Dan għandu jkun element, l-iktar element importanti fin negozjati fil se għamlu biex jinraznu l-emissjonijiet. Iżda parti dan irridu wkoll noħolqu ambitu għal l-adattament u l-finanzi. L-aħħar punt dwar il-finanzi. Lima, flima jrid sir progress dwar il-bidla fil-klima. Għaliex il-kwistjoni dwar kapitalizzazzjoni tal-Green Climate Fund ser jiġi negozjat. Issa summit ta' Ban Ki-moon impetu ġdid għan negozjati dwar il-klima l-iktar fid-dawl tal-konferenza ta' Pariġi 2015. Iżda l-akbar pass fid-dawl ta' Pariġi 2015 huwa r-rawn ta' negozjati flima fit-tmiem din is-sena. U għalhekk iva irridu niffukaw fuq dawn iż-żewġ elementi ħalli nagħmlu pass akbar il qoddim ħalli naħat kollha fejn naħat kollha ħajjeħdu ċertu impenji ħalli flimkien inaqsu l-emissjonijiet. Grazzi ta' sew President. Grazzi, grazzi Direttur Delbek. Issa għandna serje ta' kollegi illi jixtuq intervjenu. Isu lize. Isem il-PPE. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Grazie ħafna. Grazie, Sir Belka. Mill-opinjoni tal-PPE, hija xaġa importanti dak li bdejt tgħid. Dak kollha illi titfaw l-emissjonijiet għandhom ikunu ċerti illi qegħdin eh, taħt bil internazzjonali għalhekk din hija dan huwa pass tajjeb ħafna l qudiem U żgur li rridu nisħu fuqha f'Pariġi. Xtaqt insaqsi wkoll dwar l-iżviluppi ma' Ċina u l-Istati Uniti ċert illi eh, dan huwa punt importanti nafu li hemm l-iskema tal-iskambju ta' missjonijiet fiċ-Ċina u l-prezzijiet tal-ċina ċat u ma doppju ta' dok tal-Unjoni Ewropea u għalek nishtiq nifem ftit iktar anka kif qed taħdem l-Istati Uniti f'dan ir-rigward. Sabiex ikun hemm it-tnaqqis tal-dijossidu tal-karbonju mill-power plants. Dawn l-impjanti fl-industrija li jużaw ħafna enerġija għandhom jinżammu f'moħħna rridu nkunu anka realistiċi sabiex eh, nitolbu l-setturi tal-industrija u ma morrux li din iż U din naħsbu wkoll fuq il-carbon leakage. U rridu naraw ftit, per eżempju, passiment eh, li ma jkunx hemm emissjonijiet minnhom, imma forsi nistgħu anka nibotta ftit iktar it-teknoloġija Dwar ukoll ir-ratifika ta' tieni żmien ta' pen għal Kyoto. Sissa ma tantxu sodisfaċenti għaliex l-Unjoni Ewropea biss qiegħda tipparteċipa f'dawn l-impenni għala tħallna l-jom qed nitkellmu fuq 20% tnaqqisa għal 2020 u għal kredibilità internazzjonali importanti li qabel Pariġi nkunu nistgħu nagħmlu nilħqu dan, din il-mira nishtiq nkun nafsa fejn wasalna aħna. U forsi nibutu ftit iktar. Umbagħad l-aħħar kwistjoni ħankun qegħdin nitkellmu fuq l-istrateġija tal-2030 għadna ma tkellimx fuq l-efficienza tal-enerġija sissa. U naħseb li hija ta' li l-Kummissjoni taħseb biss fuq 25% ta' tnaqqis sal-2020. din qed titlaħa taħt kull ċirkostanza. Il-Parlament qed titlob 40 fil-mija. Għatem studji eh, sabiex naraw jekk nistgħu xeħu daw l-40 fil-mija, eh, però nittama li forsi l-Kummissjoni tista' tagħtina figura illum li tmur lilin iktar mill-enerġija li t-ġeddet. l efficienta ta' enerġija ħafna iktar effettiva u jekk jridu nimxu b'mod eh, l-aktar effiċenti anka f'qasam ta' flus, irridu naħsbu fuq l-effiċenza tal-enerġija anka fuq eh, l-enerġija li tiġġedded. Anka għall-elettriku ma jkollniex bżonn aktar impjanti ġodda u power stations ġodda sabiex nġibu l-enerġija. Għalhekk żgur li tajjeb inkunu nistgħu nfadlu aktar flus fl-Ewropa b'din it-teknoloġija ġdida fil-binjiet tagħna specialment f'dawn iż-żminijiet tant ibsa minflok nagħtu l-flus lil Gazprom pereżempju. Nittama li l-Kummissjoni qiegħda taħseb dwar dan u naraw ftit fejn sejrin. Grazzi ħafna. Issa għall sandi Sir Linen. Iva, grazzi, President. Id-direttur komplementana ix-xogħol tal-Parlament Ewropew ġi deskritt minnu li kien straordinarju anka fil-qasam tal-bidla fil-klima. Għana dejjem nimbutaw anka b'dawn il-kwistjonijiet u nista anka nkomplementaħu kol għalix il-xol ta' komissjoni u kol kien tajjeb ħafna. Dimnu mal-gvernijiet tal-istati membri, il-Kunsil ħafna drabi pero dajjef il-proposti tagħna. Wallu rridu naraw ftit sejġi f'Pariġi f'dan rigward. Pariġi se tkun it-tieni opportunità tagħna sabiex nilħqu ftehim globali wara il-disastru li kellna f'Copenhagen. Għal darbohra qegħdin għal darbohra rridu naraw illi dan kollu jaħdem u ma naħlux iż-żmien għaliex ma naħsibx jkollna opportunità oħra biex neħu dan il-limitu ta' 2 gradi Celsius. Fil-UNFCCC u eh, xentisti kollha jaħsbu li ħajkolna eh, differenza kbira ta' 18 miljun tonnellata ta' CO2 li mhumiex se jitnaqsu. U nittama li l-Unjoni Ewropea ħatat sinjal ieħor flimkien mal-pakket tal-klima tal-2020 li kważi il-ħaqni issa. Qed nitkellmu fuq 19 fil-mija ta' tnaqqis ta' diossidu tal-karbonju sa eh, eh, fl-2014 u aħna nittamaw illi sa Parigi nkunu nistgħu ngħidu li nistgħu nagħmlu aktar u ħanamlu aktar u naslu għal 25% u jew anka forsi 30% ta' tnaqqis. Il-triq li għanna għal Pariġi għanda tinkludi koll il kulħadd. Il-pajjiżi kollha tad-dinja imbidlu mill-2009 ħafna mill-emissjoni tal-CO2 ġejjin mill-ekonomiji fejn għandhom limitu u nittamaw illi anka iċ-Ċina wkoll qiegħda timxi l qoddim kif ukoll l-Indja u pajjiżi oħra jimxu warajna. ħajkun inqas mill-istennejna f'Copenhagen trattat tal-klima tal-dinja ta ħekonna qed nitkellmu fuq miri vinkolanti, missa qed nitkellmu fuq kontribuzzjonijiet li hija formula ħafna iktar inqas riġida. Il-stati membri jistgħu il-pajjiżi jistgħu jiddeċidu x'jridu jagħmlu minflok ikunu jridu jagħmluhom bil-fors. Noqdu attenti wkoll li għall-inqas naslu għal triq fin-nofs fejn ikollna eh, xi tip ta' regoli vinkolanti. U mhux biss ikollna il-kliem, il-paroli, irrid ikollna l-fatti. Hemm anke l-flus li qed jintefqu għal font tal-klima ekoloġika qed nintefqu biljuni ta' dollari kull sena u dan ma se jsir taħt il-budgets pubbliċi hemm esperti fejn qegħdin jiffinanzjaw dizin ġodda. Ma nafx jekk id-direttur jafx dwar din. Nistaw nipproteġu il-klima jekk ikun hemm anke miżuri ta' trażżin, ma jkollna wkoll miżuri oħra. Pereżempju, it-tnaqqis tas sussidji għal eh, fossil fuels. U dan ukoll jista' jsir għal HFCs li huma il-karbons li qegħdin iniġsu l-ambjent. Unka l-prezzijiet tal-karbonju. Rridu naraw kif dan nistgħu inwaslu għal aktar. Rridu nkunu ċerti illi dan kollu jista' jaħdem. Grazzi ħafna, Sur Gepard. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tant ċara. Anzi, jiena kont ħerqan għal eh, summit ta' Ban Ki-moon f'New York. Iżda, jekk forsi nikkwataħ, lan ewlini skont Sur Bekel il-tmexxejja ta' dinja jridu jikkonfermaw l-impen tagħhom li jirħu r-riżultati sal-2015. Aħna kontenti li jirġgħu jikkonfermaw xi ħaġa li diġà wedu li diġa għedu fil-passat, din tkun laħja riżultat. Imma ma tantx qed qed di. U ma jkunx ukoll inkoraġanti huwa dak li smajt sissa madwar mit mexxej dinji ħajattendu imma mhux ħafna mexxejja Ewropej ħajattendu naf il konċillir Merkel u l-Prim Ministru Cameron mumiex se jmorru New York u għalhekk għana stampa daqsxejn fasla ħażin għal fatt li l-Unjoni Ewropea suppost ħadd meċċi f'din il-kwistjoni tal-klima. ħajkonna l-President tal-Kommissjoni ma musa jkonna l-aktar mexxejja importanti tal-ikbar stati membri fl-Unjoni Ewropea. Il-mistoqsija tiegħi għal-Sur Bakerx, il-Kummissjoni x'besiba tagħmel dwar dan? Ħadd tipprova tagħmlu aktar pressjoni għal kapijiet tal-Istat tal-Ewropa sabiex attendu din dal-Istabit ta' Settembru. Mistoqsijiet l-oħrajn huma aktar marbutin mal-proċess intern Ewropew probabilment issa mse jkollna pożizzjoni komuni Ewropea sa' settembru, jgħid allura Sur Barroso għal pożizzjoni Ewropea, apparti il-fatt li aħna ma naqblux u li l-Polonja wkoll marret kontra dibattitu tal-klima f'dal l-aħħar snin. Din hija l-mistoqsija tiegħi. Se jkun il-messaġġ ta' Sur Barroso? U xini l-intenzjoni tal-Kommissjoni Ewropea għal xhur l-ġimgħat li ġejjin? X'nistgħu nistennew? Flimkien mal-proposta tal-effiċenza tal-enerġija li suppost jagħtuna llum, ukoll hemm xi aħbar fuq id-direttiva tal-fuel. Grazzi, Sur Ikart. Grazzi ħafna, Sur President Jena naqbel ukoll mal-kollega preċedenti meta jena nisma li Sudal Becker fuq il-summit ta' settembru ta' New York jider laħat tkun eh, laqa, tider laħat tkun laqa diffiċli għall-Europa, lix jisur Barroso. L-unika ħagġa li jista' jitkellem fuq il-pakket enerġija tal-2020 U kważi kważi issa ħanet il dan din it-tmexxija mill-Ewropa l il-Sur Barroso fan se jkollu xofri, naħseb diħa tkun l-aħħar eh, l-aħħar laqa għal Sur Barroso eh, fl-laqa internazzjonali u jidher li ħajmur idu fidu. Għalhekk ħad tkun laqa diffiċli għas Sur Barroso. Sur Dalbek, jiena disappuntat li nisma' minn għandek illi l-aktar ambizjoni importanti se tkun li il-pajjiżi jerġgħu jikkonfermaw xi ħaġa li diġà ikkonfermaw fil-passat. U se twiet imbagħad l-Ewropa f'New York. Qed nitkellmu fuq xar qabel is-Summit Ewropej f'Ottubru u forsi ta' jitkellmu fuq l-2020, imma din dan huwa din l-opportunità fejn aħna nistgħu nitkellmu namlu dikjerazzjoni, forsi għal darba, għal inqas għal darba il-Kummissjoni tista' tieħu l-rwol ta' tmexxija u tgħid xi ħaġa illi verament temmen fija peress li mhux jkun hemm wisq Ewropea fin-New York. Għal darba, il-Sur Barroso jkun jista' jgħid dak li jaħseb u mhux sempliċement jitkellem bil-paroli li nistennew mis-Sur Barroso li sfortunatament kif qed tagħmel issa inti. L-Ewropa għatamlu ħafna affarijiet żbies għal-2020, imma din hija ħaġa li ilna nirrepetuha jekk dawn ħajkunu noti ta' Sur Barroso Mela allura Sur Barroso jista' jibqa' fi Brussell u ma jħux dan il-vjaġġ. Jekk jekk ħajmur hemmhekk f'New York, jiena qed nistenna li ħajkun aktar ħajkollu aktar dikrazzjoni b'saħħitha u dan kal finanzjament u hemm ħafna pajjiżi ta' żvilupp għal ħafna żmien kienu qed jitolbu eh, għal azzjoni minnħata l-Ewropa. X'se twiet l-Ewropa? L-Ewropa ħa titlob għal aktar instrumenti internazzjonali sabiex inkunu ċerti li jkun hemm finanzjament sal-2020 għaliex sissa e, is-summit kollha tal-klima ħajkunu rekonfermazzjoni tal-miżuri li ħajtieħdu għal pajjiżi tal-iżvilupp imma m'hemm l-ebda proposta konkreta għal e, l-influss ta' flus illi hemm bżonn, pereżempju għall avjazzjoni jew il-settur marittimu u shipping U allura l-Ewropa nittama li qed tipprova tilħaq għall istrumenti sabiex jgħin tgħin għall finanzjament u mhux nerġgħu nerġgħu intennu l-istess wedit. Allura, Sur dal x'se jagħmel is-Sur Barroso hemmhekk? Jew sempliċement ħaj jitkellem li l-Ewropa jgħid li post verament sabiħ għaliex kienet qiegħda tmexxi, ma diġ tmexxi fil-verità. Grazzi. Grazzi. Signora Weka. Signora Switcha. Jena, minix daqsek ċerta jekk is-sur dal-Becker tistax twieġeb, jistax iwieġeb il-mistoqsija li qajjem il-kollega. Iva, din hija kwistjoni li titqajjem u naqbel ukoll illi Pariġa tatina opportunità kbira u irridu nirranġaw l-iżbalji li saru f'Kopenhagen. Kem jekk hux s Sur Barroso jew xi ħadd ieħor li qed jirrappreżenta l-Unjoni Ewropea, ikun min ikun l-Unjoni Ewropea għandha titkellem fuq l-interessi tal-Kommissjoni anka fil-Parlament. Il-Kumitat tagħna fl-aħħar leġislatura tkellem fuq tlet eh, punti vinkolanti rispettivament kemm huma ambizzjużi l-miri, naħseb u nistgħu nilħuhom, jistgħu nitlaħqu sal-2020. Smajna illi il-miri tal-2020 probabbli diġà l-ħaqnijom, allura ma se tkun ta' problema għalina anka biex nilħu l-miri tal-2030. Ovvjament minn risk mekanizmu ta' kontroll tista' ma tilħaqhomx dawn il-miri, allura rridu nkunu ċerti li għandna l-mekanizmu li hemm bżonn. Importanti koll il-pajizi li qegħdin jiżviluppaw jingħataw lajnuna għaliex ma jkollhomx biżejjed riżorsi sabiex jimxu l-qodem għalhekk irid ikollna titib ta' mekkaniżmu sabiex aħna bħala pajjiżi żviluppati nkunu nistgħu ngħinuhom. Madan kollu hemm riskju, riskju illi iddiskutejna fl-aħħar leġislatura Jiġifieri l-avjazzjoni, l-emissjonijiet tal-avjazzjoni u tax-shipping qed joħolqu riskju u din xi ħaġa li rridu naħsbu fuqha. Fl-aħħar mill-aħħar importanti illi aħna nagħmlu e, inħejju e, ruħna tajjeb għas-summit sabiex ma jkollniex l-istess traċedja li kellna f'Copenhagen. Grazzi ħafna. Kellim li miss is-sur Grote. Grazzi ħafna wara li smajt eh, sur Del becker Jider illi hemm il-rida imma ir-rida jew dajfa wisq. Meta titkellmu fuq l-effiċenza tal-enerġija kif qal anka sur Peter Lisa, jider illi il-Kummissjoni eh, edha lura edha wara l-Parlament. Din hija kwistjoni wkoll tal-miri tal-2020. Wisq ċertifikati se joħorġu naħseb u ħankunu qed nipposponu l-problemi biss. Għalhekk irridu nkunu nafu kif l-imsieħba internazzjonali se jiraġixxu. U anka ċertu stati membri kif qegħdin jadmu, forsi Sur Barroso jista' jikkordina aħjar anka fil-finanzjament fl-aħħar budget rajna illi kull sat membru taw il-figuri tiegħu u ma kienx hemm koordinazzjoni, allura qed ikollna koordinazzjoni aħjar tal-finanzjament minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. Sabiex naqdu xi ħaġa. Inkella qatt ma ħankunu nafux se jiġri fil-konferenzi u qatt ma ħajkonna allura il-kredibilità. u jkun hemm anke nuqqas ta' azzjoni. U l-Kummissjoni eh, mhux il-Kummissjoni biss tkun responsabbli manka l-Istati membri. Ma naħsibx li tkun ġeġa tajba li ntilfu l-kredibilità. Grazzi. Is-Sur Balzossa. Grazzi, Sur President. Nixtieq nirringrazzja anke l-direttur għal dan għal din l-informazzjoni tanti dettaljata. Jina għandi żewġ mistoqsijiet u forsi tista' tatini tweġiba tiegħek, Sur President. L-ewwel ħaġa, il-miri ambizzjużi Ewropej. Huwa korrett illi l-Unjoni Ewropea mhijiex sempliċement qed titkellem bil-paroli li tnaqqas l-emissjonijiet imma qed tieħu l-miżuri li qed waslu r-riżultati. Iżda x'inhuma l limiti ta' dawn l-ambizzjonijiet? smajt illi tal-2020 l-tnaqis tal-emissjonijiet tista' tinżel tkun ta' 40%. Maħna hawnhekk qed nitkellmu fuq problema globali wkoll. Għaliex ifisser illi l-Ewropa li hija responsabbli l-emissjonijiet ta' 13 u 14% tnaqqas kemm tnaqqas emissjonijiet l-Ewropa, is-sitwazzjoni mista tinbidel wis tista' tinbidel jekk l-Istati Uniti u ċ-Ċina jagħmlu l-impenni tagħhom ukoll u jihdu azzjoni. Jiena naqbel ma' direttur illi l-iktar ambizjoni kbira tkun illi nikonvinċu l-mexxejja ta' l-Unjoni Ewropea sabiex jagħmlu kontribuzzjoni sostanzjali u anka inkomplu nħedġu l-Istati Uniti u l ċina biex jagħtu l-impenni tagħhom ukoll. It-tieni mistoqsija fuq l-enerġija. Aħna li qegħdin hawnhekk bil-qiegħda f'dan il-kumitat qed nimpenja ruħhom ruħna sabiex nużaw l-enerġija li tiġġedded. Hemm pajjiżi fejn l-enerġija nukleari huwa fattur determinanti fi taħlita tal-enerġija, pereżempju fi Franza u l-Ungerija, hemm eh, madwar 40% tal-enerġija l-ġija mill-enerġija nukleari hemm ċertu impjanti sabiex eh, inżommu dawn il-perċentwali. Il-mistaqsija tiegħi inti taqbel illi inżommu din il-kapaċità eh, nukleari sikuri tista' tkun pass pożittiv fil-qasam tal-bidla fil-klima. Grazzi. Grazie, konfundina daqsin l-affarijiet, il-proposta li kienet jagħmel xi kollega qabel rigward l-40% ta' l-efficienza tal-enerġija mhux il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli. Imma wara l-direttur tal-ġenerali f'tad DG Klima ħajtina risposta fuq dan. Issa Signora Rice. Merci Monsieur le Président, je crois que c'est moi. <laughs> Merci beaucoup. Grazie, ħafna President. Jena, u xekka nitkellem, nitnaċċerta <laughs> ruħi. Mela, żewġ mistoqsijiet direttur diġa eh, għandu ħafna mistoqsijiet xi wieġeb u diġa qed ikopru l-punti tiegħi. Jiena kuntenta ħafna illi qed nibdew b'dan b'din il-ħidma fl-ewwel laqgħa tagħna tal-ambjent, tal-Kumitat tal-Ambjent. Fejn aħna bħala l-Unjoni Ewropea għandna l-esperti u qed immexxu f'dan il-qasam. U din hija xi ħaġa li nistgħu narawha speċjalment iktar fil-Parlament u Kummissjoni aktar mill-Kunsill Ovvjament, is-summit ta' New York u anka dik ta' Lima fl-aħħar ta' sena se jkunu kruċjali u importanti immens sabiex ikollna miri ambizzjużi għal Pariġi u ma nirġawx nirrepetu dak li ġara f'Copenhagen. Xi kollegi għandu negozjati bdew ħażin mal-gvern eh, Pollak li ma kienx qiegħed jaqbel ma' ħafna punti. Imma nasib xorta għanna raġuni għaliex inkunu ottimisti u mhux pessimisti biss. Għaliex l-akbar pajizi eh, pajjiżi li qegħdin jagħmlu missjonijiet l-Istati Uniti u ċina, ċina għedin qegħdin u wkoll. Allura forsi id-direttur jista' jispjegalna ftit kif dawn l-affarijiet qed jiġru u parti mill-esperti tal-Konvenzjoni tal-ġnus maquda tal-bidla fil-klima diġa qalu illi għamlu għamilna progress għal-2015. Palma għamil, palma għamilna f'Kopenhagen. Id-direttur u koll insista illi aħna kważi nistaw nilħu l-ambizjonijiet tal-2020. Daw kollhom punti tajbin il-mistoqsijiet tiegħi ovvjament imbagħad flima wkoll ħan nitkellmu fuq il-finanzjament. Allura fiex qegħdin fuq il-finanzjament għal font ekoloġiku. Dan żgur l ħajjejn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fejn qed jippruvaw jiġġieldu l-billa fil-klima. Forsi punt anka politiku. biex inkompli mal-opinjoni ġenerali. Se jkollna rappreżentanti s-Sur Barroso ma' Bank moon kafilima, forsi jista' jkollna xi tip ta' indikazzjoni dwar kif l-Ewropa se tasgura illi se tkun konsistenti. Ma rridux inkomplu bil-problemi li kellna f'Copenhagen fejn kellna falliment ta' negozjati. Allora, xinu, xini xed xed naħsbu bħalissa, sabiex nkunu ċerti anka li konna konsistenza f'dak li nejdu. Xed nistennew, grazzi. Grazzi, niskuża ruħi li pronunzjajt il-kunjomok bl-Inglis imma bil-mot il-mot nitalmu. Issa, Signora Grostet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, beaucoup de choses ont été... Grazie, ħafna. President, ħafna punti diġa tqajmu. Imma vera, aħna qed nitkellmu fuq kwistjonijiet klimatiċi li huma importanti ħafna. Naħseb qed irġi kuna l-sa dibattitu li kellna l darba U nistaw najdu li eħe, ħafna nies kienu dizappuntati dak li ġara Copenhagen u verament bdina naqtaw qalbna. Madan kollu, rridu nkunu realistiċi. U rridu namlu minn kollox sabiex ikun hemm impenn e, sħiħ mal-imsieħba tagħna. Madan kollu għandi xi mistoqsijiet. Naħseb importanti wkoll li nkunu ċertin ma jkunniex konfużjoni fejn jitħu anke l-persentaġġi fejn nitkellmu fuq l-enerġija, l-efficienza ta' enerġija, l-enerġija li tiġġedded u l-emissjonijiet ta' dioxidu tal-karbonju, iva qed nitkellmu fuq 40% tal-efficienza ta' enerġija, din hija xi ħaġa eċċellenti. U m'għandniex innaqsu minn din il-mira. Irridu niftakru wkoll illi l-Ewropa tista' forsi hija vera mexxejja fil-qasam tal-klima, iżda l-Ewropa mhijiex perfetta Unfakkarkom illi hemm rapport riċenti fejn jgħid li 70% tal-emissjonijiet ta' settur tal-enerġija jiġu mill-impjanti tal-faham. U aħna għanna uħut mill-aktar impjanti li nirtsu u xuħut minnom insibuhom fl-Ewropa, l-Ġermanja, fil-Polonja, fil-Renju Unit u f'pajjiżi oħra, stati membri oħra. U għalek, aħna irridu namlu l-sforzi u koll sabiex nkunu ċerti li dawn l-impenti ma jibqawx għamlu ħsara. Mux għatnejt illi għana nwaqfu l-nis mill-li jużaw il-faham li kull stat membri jistaw jiddeċidu, jistaw jiddeċidu dwar kif ħaj jikseb l-enerġija, iżda jkurrit ikun hemm aktar miri li jridu żviluppati, 80 sena ilu, 6 snin ilu fl-2008 Diġa tkellimna eh, fuq kemm nixtieq nagħmlu progress. Anka fuq li naqsu il-CO2. Imma kemm għamilna progress fil-verità. Importanti ħafna wkoll li jekk l-imsiħba rriduhom li jisimawna, rridu nkunu ċerti li aħna wkoll qegħdin nagħmlu progress bit-teknoloġija u qed nagħmlu anke l-riċerka fuq sistemi ta' ħażna tal-enerġija u nkunu nkunu ċerti li jridu nkunu effiċenti fl-enerġija. Irdu jiġu sussidjati għaliex m'hemmx bżejjed profit u ma nistgħux nażlu l-enerġija lanqas. Umbat għajk nkunu nistaw nkanatu l-enerġija li l-imsiħba tagħna sabiex intejbu il-klima. Għalek, jina nishtiq nkun naftit kemm imxejna l-qoddim bit-teknoloġiji jekk irna xiliex namlu progress kif mixtieq jew le. Anka nixtieq nkun naf eh, fuq il-kapitalizzazzjoni tal-font tal-klima din xi ħaġa li ħadd diskussa għall-lima, imma xorta waħda nixtieq nisma' ftit iktar dwar dan. Grazzi kollegi. Is-Sur Derek. Grazzi, President. Jien għandi xi mistoqsijiet għal-Komissjoni. Fl-2007 l-inġnus maquta ħareġ rapport dwar l-annimali. U f'dak ir-rapport ħareġ illi iktar minn 18 fil-mija tal-emissjonijiet li qegħdin li qed eh, jagħmlu sara l-ambjent kien ġej mit-trobbija tal-annimali. U allora nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni ħasbiċ ftit dwarha u anke għall-konferenza tal-Nazzjonijiet Uniti. Jekk hux ħaniddiskutuhom fl-Imej of Pariġi, x'se jkun hemm fuq l agenda din hija kwistjoni importanti li forsi għandha tiġi konsidrata sabiex nkunu ċerti illi il-bidla fil-klima tiġi ehm, limitata għal 0 gradi Celsius. Grazzi l-aħħar talba għal kelma. Grazzi President, Iva, jena nitkellem u norbot ma dak li qal il-kollega tiegħi ħdejja ma ġembi għaliex naqbel fuq l-anijiet ambizjużi ħafna per rigward l-efficienza tal-enerġija, iżda qed naraw imbagħad ir-rida li kontradiċi dan l-aġir minnaħa tal-Istati membri fejn hemm strateġiji differenti u għalhekk il-produzzjoni ta' enerġija mhix effiċjenti bħal pereżempju l-enerġija nukleari. Nfakkar is-sitwazzjoni Taljana fejn sallum pjuttost ramba din minissa issa sal-2020 jam sejsa fuq Eh, produzzjoni ta' enerġija tradizzjonali bħal dik ġejja miż-żejt, u għalhekk irridu ngħidu li nirdupjaw il-produzzjoni ta' żejt kemm lil hemm il-kosta tagħna kif ukoll fl-Italja. U għalhekk nkun nafu iktar fuq dan. Fl-Italja pereżempju jintużaw teknoloġiji u metodi ta' tħaffira żejt li skadaw mhux eh, permessi aktar madwar id-dinja bħal pereżempju l-fracking. Għandhom ħafna emissjonijiet, għandhom impatt negattiv ħafna fuq il-livell ambjentali ma anke fuq it-turizmu. Dan it-ħaffira żejt iseħħ fl-Adriatiku lejn gżejjer bħal Sardenja u Sqallija kif ukoll reġun bħal Pulja. U għalhekk dawn il-kontradizzjonijiet kif jistgħu jeżistu fl-istati membri meta l-ennejiet tal-sorsi tal-enerġija u l effiċjenza tal-enerġija huma tant importanti? Grazie. Grazie. Grazie. Nete President. Bek temmejna il-round ta' diskorsi u naħseb li kollox ma kollox ħareġ ċar minn dawn id-diskorsi tal-kollegi li jem jisustedina l-Kummissjoni biex ikolla azzjoni iktar qalila. Mill-banda l-oħra kien hemm sensiela ta' mistoqsijiet fuqtom fejn ġala darba għandna l-ħin nitolbu lid-Direttur Ġenerali Del Beke biex itina tweġiba. Jekk jogħġbok, nadilek il-mikrofonu. Grazzi, President. Mela, il-mistoqsija ġenerali l-aktar hija x'serjet il-President tal-Kummissjoni fis-summit ma' Banki Mun. Ma nafx ma nistax naqra l moħħu, imma naħseb li ser jgħid illi l-Unjoni Ewropea għandha rekord li reġġi fuq it-tnaqqis tal-GHGs, l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra, u fil-Kyoto numru wieħed kien hemm impenn minnha tal-Unjoni Ewropea li tnaqqas l-emissjonijiet bi 8% bejn l-2008 u l-2012. L-Unjoni Ewropea naqset l-emissjonijiet bi 18%. Issa, apparti minn dan l-ewwel perjodu, tħanna għal tieni perjodu u issa wasanna biex nikkonkludu il-miri għall-2030 u dawn il-miri ser ikunu tnaqqis ta' 40% li huwa 20% aktar meta mqabbel mal-2020. 27-28% jew minn tal-27% mira l-enerġija li tiġġedded u issa jkun hemm riżultat bħala riżultat ta' dan effiċjenza tal-enerġija ma nafx ser jiddeċidu l-Kummissjoni ma naħseb li ċifra tkun ola minn 25%. Issa naraw ser ħroġ mid-dibattitu, imma naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha rekord li jreġġi bħala tnaqqis tal-emissjonijiet innaqsu l-GHG bħala intensità l-kull unità Eh, ta' missjoniet kienet kważi mnaqsa bin-nofs mill-1990, naħseb li dan ir-rekord jitkellem waħdu u għalhekk l-Unjoni Ewropea qed titkellem ma' ħafna stati madwar id-dinja, mhux biss biex tinnegozja, iżda anke biex timplementa diġà minn issa azzjonijiet f'dan il-qasam. Per eżempju ma' Ċina hemm seba' proġetti pilota fuq l-iskambju tal-emissjonijiet. Dawn il-proġetti pilota twaqfu b'appoġġ tal-Ewropej u tal-Kummissjoni Ewropea u kien hemm ħafna eh, ħiel, ħafna skambju ta' informazzjoni, ħafna software li tqassam ma' l-autoritajiet ċiniżi. Issa, il-prezzijiet f'Shenzhen, per eżempju, mar doppju meta mqabbel ma' dak l-Ewropa u dan diġa huwa sinjal li indikanna l-affarijiet mexjin tajjeb il-prezzijiet fuq is-suq tal-karbonju tagħna huma baxxi imma dan il-għan hemm proposta fuq il-mejda u nittamaw li l-Parlament Ewropew u dan il-Kumitat ħajmexxi l qudiem dan il-punt bil-pożizzjoni tiegħu. Fir-rigward il-miżuri ewlenin li aħna ħadna fl-Unjoni Ewropea bħal pereżempju fuq l-ITS, iseguna mhux biss miċ-Ċina ma' l-Korea, Kalifornja, Stati Uniti f'imħawi oħrajn. Fir-rigward l-Istati Uniti, l-IPA L-Aġenzija għal protezzjoni tal-Ambjent qed ħejji l-leġiżlazzjoni kien hemm każ il-qorti jekk l-IPA kellix is-seta li tagħmel dan, issa din ħlisna minna u l-IPA qed tħejji l-proposti tagħha biex naqqas il-GHGs l-emissjonijiet mill-impjanti tal-enerġija speċjalment tala ħames impjanti li jaħdmu bil-faham u dawn ser jizzarmaw fl-Istati Uniti. Dal-waqt, ġifiri l-Istati Uniti għedu 17% tnaqqis f'Kopenhagen u dal-waqt ser iżomma din il-weda e kif aħna qed inżommu l-weda tagħna ta' 20% sal-2020. Għallek il-mistoqsija importanti li ser irressa s-Sur Barroso naħseb hija li issa importanti li iktar u iktar pajjiżi madwar id-dinja qed iżidu l-livell ta' ambizzjoni tagħhom għax kif intqal ta' bilħaq minħabba l-politiki tagħna imma anke grazzi għall-ispeċjalizzazzjoni tagħna f'prodotti b'użu baxx tal-karbonju parti mill-emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea u ta' pija tad-dinja qed jonqos minn 13% illum sa madwar 10% jew inqas minn dan sal-2030 Jiġifieri ħansibu tarf it-tibdil fil-klima biss jekk imsieħ boħrajn madwar id-dinja jimxu magħna u għalhekk in-negozjati l-ġodda l-Patt ta' Pariġi għandhom ikollhom kelma ewlenija li hija parteċipazzjoni. Iktar pajjiżi jridu jieħdu sem fil-tnaqqis ta' emissjonijiet u dan forsi jeħtieġ xi konċessjonijiet. U naħseb li intqal Ser nimpenjaw ruħna f'Pariġi, għal xiex, ħajkun tnaqqis meta mqabbel ma dak li taħt il-protokoll ta' Kyoto? Forsi ser ikun inqas tringenti minn ta' mqabbel ma dak ta' Kyoto imma aħna qed naħdmu Bruħna u ġisimna biex ikonna l-qalba tal-pat ta' Pariġi jkun it-tnaqqis ta' missjonijiet, speċjalment tal-GSGs, u t-tieni riżultat negozjat fuq ir-rapportaċ l-evalwazzjoni u l-verifikazzjoni. Dan huwa riżultat ta' Kyoto li aħna l koll trasparenti dwar dak li namlu u l koll nistaw nikkontrollaw u naraw bejn xulxinx edin namlu. U naħseb li il-monitoraċ, il-rapportaċ u l-verifiki huma rekwiziti li huma fil-qalba ta' dak li tiġi negozjat lejn Pariġi u ħajkun kif intqal element importanti ta' test ta' negozjati li ser ikun qed jitħejja għal Lima. Ġifiri, sem u importanti, brasna mollija ta' dak li għamilna għamil niħtajjeb u nafu li aħna t-nimpenjaw ruħna lejn 40% imma jritu konna sistema trasparenti fuq l-MRV u naħseb li ħaddin ħadkun kwistjoni ewlenija negozjati li ħed ikonna minn issa sa Pariġi. Kien hemm bosta mistoqsijiet fuq il-finanzjament għal klima. Jekk isser twassal għal emissjonijiet ta' tnaqis tal-emissjonijiet u anki għal fond ekoloġiku tal-klima. Jekk qed nagħmlu progress fuq dan il-fond issa t-nibdow il-kapitalizzazzjoni. Qed jibda dal-proċess. Ir-rekwiżiti amministrativi kollha zamina magħhom u dan il-fond issa qed jibda jaħdem u l-kapitalizzazzjoni għandha tasal dal-waqt u ser tkun rekwiżit ewlieni fid-dawl tal-ftejm ta' Pariġi Iżda l-iktar ħaġa importanti forsi hija jekk il-finanzjament tal-klima li nfaqna issa aħna bija tad-dinja wassalx tas-sow għal tnaqqis ta' emissjonijiet. U qalbi qawwija li parti mid-dibattitu tal-dan il-fond hemm ukoll dibattitu dwar verifiki bbażati skont ir-rendiment, skont il-prestazzjoni li jkun hemm Din il-finanzjament li tiġi trasferit qed jiġi intużat tajjeb u hemm mekkaniżmi fis-seħ biex ikonna iktar affarijiet ibbażati skont affarijiet li jrendu li waslu r-riżultat u naħseb li din hija parti mill-kooperazzjoni għall iżvilupp fejn din il-kriterju dan il-kriterju il-prestazzjoni importanti anke fir-rigward l-alleanza globali għat tibdil fil-klima li qed ikollna bħala parti mill-kooperazzjoni għall iżvilupp hija bażata fuq il-prestazzjoni nivverifikaw jekk tassew dak li qed jintqal u suppost isir qed tassu isir u jinżammihom. Kien hemm mistoqsija oħra, taħlita tal-enerġija, kien hemm bosta mistoqsijiet anzi, kien hemm mistoqsija dwar ir-rwol tal-enerġija nukleari, l-rwol tal-faham, ir-rwol taż-żejt u l-gass u ir-rwol tal-żejt u l-gass tax-xejl. it taħlita tal-enerġija hija kompetenza tal-Istati membri. Għal daqstant, mhix fidejn il-Kummissjoni li tiddetta jew tajt l-affarijiet x'tagħmel jew l-istituzzjonijiet Ewropej jgħidu x'għandhom jagħmlu l-Istati membri imma jew kif ħaj sawru l-taħlita ta' enerġija tagħhom. Din hija kompetenza tal-Istati membri u probabbilment se tkun ir-realtà għas-snin li ġejjin. Imma x'nistgħu nagħmlu u li huwa parti minn negozjat l-2030. Hemm sistema ta' governanza li qed tinħoloq fil-qasam tal-enerġija u għandna bżonn ħafna aktar trasparenza dwar il-pjanijiet tal-Istati membri mhux lejn l-istituzzjonijiet Ewropej imma trasparenza wkoll viżavi l-ġirien tagħhom. U naħseb li din ser tkun benefiċċju ewlieni għas snin li ġejjin mhux biss għall-politika tal-klima imma anke għall-politika tal-enerġija. Id-deċiżjonijiet nukleari li tħejjew qed jiġu mħejjija fl-Ewropa huma aħjar minn dak li ġi maħsub oriġinarjament imma ħajkun hemm impjanti ta' enerġija nukleari oħrajn kif qed naraw. Issa fuq l-użu tal-faham qed naraw u jiddispjaċina minn dan il-fatt illi l-użu tal-faham żdied f'dawn l-aħħar sena sentejn fl-Unjoni Ewropea għaliex il-faham kien kellu prezz baxx ħafna u nittamaw li nistgħu nindirizzaw din is-sitwazzjoni billi jkun hemm suq tal-karbonju jaħdem aħjar kien hemm mistoqsija dwar ir-rwol tal-teknoloġija tas-CSC, it-teknoloġija tal-ħażna u l-qbit tal-karbonju. Għanna pjanijiet ta' sperimentazzjoni u l-Kommissjoni għada kemm iddeċidiet fuq bażi ta' 300 miljun euro ħalli titwaqqaf faċilità ewlenija tal-CSC għal parti mill-fond taħħom għal NER 300 propju fir-Renju Unit. Kien hemm mistoqsija fuq l-arranġamenti internazzjonali fuq il-shale gas. Iva, imma forsi mhux qed tiġi daqshekk prominenti, mhux qed tidher daqshekk. Għandna bżonn ta' iktar informazzjoni kif ħaniġbru d-data meta nitkellmu dwar il-PAK, il-Politika Agrikola Komuni, u anke fil-tieni pelistru pilastru hemm nefqa li għanda u qed tintefaq biex ikun hemm prassi ta' bidja li tkun inqas intensiva fl-użu tal-karbonju. U anke fil-komunikazzjoni għal sena 2030, il-Kommissjoni forse fil-futur tajt li għanna naħsbu fuq settur tal-art fejn naraw li nġbru fl-imkien l-emissjonijiet tal-bidja u l-forestrija f'settur separat meta mqabbel ma dak li qed nagħmlu fil-qasam pereżempju tal-enerġija. Kien hemm mistoqsija speċifika fuq il-tnixxija tal-karbonju, carbon leakage. Fuq dan aħna ddeċidejna fil-Kommissjoni u dan ġie approvat mill-Kumitat u issa qed jiġi Eh, mifli mill-Parlament Ewropew li ħankomplu bażikament u primarjament mill-lista ta' setturi li għand jissugraw li jgħaddu minn din il-kwistjoni il-carbon leakage minn issa sal-2030 u dan għandu jserraħ moħ dawk li qed jilmentaw mill-industrija u għandha twassal riflessjoni kif ħan indirizzaw din il-problema wara l-2030. Carbon leakage, fl-opinjoni tagħna, ma' saħħitx fuq skala sinifikanti llum imma fid-dawl ta' sena 2030 u dejjem skont ir-riżultati tan-negozjat internazzjonali din hija preżenti f'moħħ il-mexxejja tan-negozju speċjalment meta jipproduċu prodotti li jużaw ħafna enerġija jew servizzi li jużaw ħafna enerġija. Għalhekk aħna tħanna f'dibattitu qalil fuq dan is-suġġett narfuh bħala element importanti ħafna u illum qegħdin natu l-dawk is-setturi li huma elenkati fil-lista ta' setturi li jistaw jisfaw ehm, mil quta minn din il-problema tal-carbon leakage biex jitlu fis-suq tal-karbonju bxejn. Kien hemm mistoqsija speċifika għal dwar ir-ratifika tal-KP2, it-tieni perjodu ta' impenn taħt il-protokoll ta' Kyoto u aħna wasanna b'stadju avvanzat b'din il-proposta għandna 27 stat membru li qed jaqblu li jimxu l qoddim b'din il-proposta imma għadna nistennew il-ftehim ta' 28 stat membru li, li fadal. U nittamaw li din id-deċiżjoni f'Ottubru tiffaċilita ftehim minn dan l-aħħar stat membru li fadal. Kien hemm mistoqsija fuq liema proposti speċifiċi hemm madwar il-mejda u li qed jitejjew tal kummissjoni li jem bħalissa fil-Parlament huwa r-riserva ta' stabilità tas-suq li ħajkun estremament importanti biex dan is-suq tal-karbonju jaħdem mill-ġdid kif kien intis li jaħdem, għandna wkoll proposta fuq kif ħankejlu l-emissjonijiet mis-settur marittimu. Ta' bilħaq għandna sensiela ta' mistoqsijiet marbuta mal-pakket tal-2030 u għal dan għandna bżonn nistennew id-deċiżjonijiet il-Kapit ta' Stat f'Ottubru din is-sena għaliex wara d-deċiżjonijiet mill-Kapit tal-Istat il-Kummissjoni mbagħad tejji l-leġiżlazzjoni fuq il-suq tal-karbonju il-verżjoni tal-Unjoni Ewropea wara l-2020 u naraw jekk hemm bżonn jinbidel xi ħaġa li lin mir-riserva ta' stabilta tal-karbonju anke deċiżjoni tal-sim tal-assi u possibilment li ma ser ikun il-miżuri madwar l-Unjoni Ewropea biex jiffaċilitaw it tnaqqis tal-karbonju fl-Istati membri. Dan iwassal rabta mal-karozzi, mal-karburanti, mal-biokarburanti u anke sensiela ta' prodotti u servizzi li jistaw sa dak iż-żmien ikunu intensivi ħafna fl-użu tal-karbonju, pal pereżempju l-użu ta' sistemi tal-air conditions. Dan ovvjament jista' jkollu impatt negattiv għall-ambjent. Naħseb li bekk President rispondejt għal ħafna minn mistoqsijiet, forsi ma tantx wis fid-dettall, imma nixtieq inserraħ rasek, inserraħ lek rasek li aħna ħajkonna rasna mollija fil-settembru għax għanna rekord tajjeb xnuru u r-rekord li għanna għall-2030 juri li aħna determinati li nibqa' mixjin fit-triq li badna sissa. Grazzi ħafna. Grazzi, direttur dal-beke, naħseb li dawn it-tweġibiet li inti tajtna illum nistgħu nqisu li dan il-punt fuq l-aġenda għal aqniħ u meta nara li għaddu kemm wasal il-kollega Nicholson li huwa il rapporter tal-suġġett li jmiss li ħan nitkellmu fuq u skont l agenda fuq il-novel foods, il-ikel Novattiv jew ġdid, nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Palma tafu, il-regolamentazzjoni fuq il-novel foods kella storja komplikata fiħdan l-istituzzjonijiet Ewropej. Ġalla darba f'jannar tal-2008 l-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha regolament għal Parlament u l-Kunsill iżda taħt il-proċedura ordinarja matul il-mandat li għadda mar naslu għal qbil. Għal daqstant Fit-tmim tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni f'Marzu tal-2011 ma kenniex proposta li ġiet aċċettata mill-Leġislatur Ewropew u għalhekk il-prosedura fil-leġislatura li għaddiet ikkonkludiet. Bekk. Kien hemm xi suġġetti wkoll li ma ġewx indirizzati fir rigward il-konflitt ta' interess bejn xi komitati kif jiftakar il-predeċessur minħabba pereżempju kronazzjoni tkellimna fit-tul mal-Kumitat Agri u hija kwistjoni li għadha miftuħa anke fir-rigward liema kompetenza fuq min taqa' fuq liema kumitat u issa qed nitkellmu dwar il-proposta l-ġdida li tfaslet min-naħa tal-Kummissjoni. Mill-banda l-oħra ikolli nisħaq ukoll illi fil-mandat li għadda kien hemm talba darba wara l-oħra li jkun hemm valutazzjoni tal-impatt u għalhekk illum ix-xogħol tagħna ser iseħ hekk. Nadda l-ewwel il-mikrofonu lill-Kummissjoni biex tina ehm, taqsira tal-proposta fuq Novel Foods li kal ġdid u mbagħad nisimgħu l-EFSA u dawk li huma l-esperti li faslu il-valutazzjoni tal-impatt imbagħad nibdew id-diskussjoni fih dan il-kumitat. Nibda billi naddi il-mikrofonu lill-Kummissjoni biex tkun tista' turina x'fija il-proposta. Naddi il-mikrofonu lil Chantal Ruxxi biex turina x'fija l-proposta. Jekk joġbok. Grazzi ħafna President. Jiena Chantal Brucci, mhux problema mill-pronunzja donajt li jien inti kellek titkellem, li jien kellek nitkellem, grazzi tal-li daħħaltu dan il-dokument tant importanti fuq l-agenda tal-lum, grazzi l-rapporteri Sur Nicholson, għalix kif attinti tajjeb il-konċiljazzjoni fallit, għafna barbawta mal kwistjoni ta' klonazzjoni per eżempju, u issa fassanna din il-proposta fuq li kell ġdid li hija separata miż-żewġ proposti ta' klonazzjoni li hemm madwar il-mejda bħalissa tal-Parlament. U għalhekk importanti li niddiskutu din il-proposta għaliex tassow tieħu mill-tajjeb li hemm tal li kena fil-konċiljazzjoni u dan ir-regolament tal-ikel ġdid kif inhu bħalissa jindirizza ikel ġdid li ma ikkun smat mod sinifikanti fl-Ewropa u li ma kumpaniji jixtiequ eh, waslu fuq is-suq. Il-mira hija li niffaċilitaw il tqejjed fis-suq ta' dan it-tip ta' ekel, ikel ġdid, novel food, niżguraw ovvjament li jkun hemm is-sikurezza mħarsa u anke l-innovazzjoni għall smes Iżda li ħaġa importanti llum hija li r-regolament li hemm fis fil fid-dawl ta' ħafna partijiet interessati, per eżempju l-NGOs, il-konsumaturi u aħna l-infaslu l-politika, nħossu li mhix effiċenti. Il-proċedura tieħu ħafna żmien, u l-proċess ta' approvazzjoni hija waħda li tgħaddi l-ewwel għand l-istati membri, mbagħad jekk ikun hemm oġġezzjoni ikun hemm dokumenti li jitqasmu bejn l-istati membri, mbagħad jintbagħtu l-Kummissjoni, u mbagħad jekk ikun hemm oġġezzjonijiet xjentifiċi ngħaddu għall-nefsa, eċetera, eċetera. Jiġifieri huwa proċess kabrus jieħu ħafna ħin u kulħadd jaqbel li hemm lok għal titjif. Għalhekk kellna din il-proposta fuq il-mejda u kifett inti tajjeb fallit fil-konċiljazzjoni u issa ħejjina din il-proposta l-ġdida. U importanti li sabiex nappoġġaw l-innovazzjoni qed tajt li muwa il-proċess, taff il-proċess ta' approvazzjoni, tajt li għanda taddi direttament il-Kommissjoni u bat ikun hemm valutazzjoni tar riski bin-nefsa direttament flok toqgħod tgħaddi l approċ ta' żewġ livelli li għadni kemm iddeskrivejt. Ittejjeb l efficienza għax ħajkun hemm iktar ħeffa u tiffaċilita wkoll importazzjonijiet minn pajjiżi terzi li huma eh, uċuħ ir-raba tal-bidja. Qatt ma jkunu konsmati fl-Ewropa, imma ġala darba huma prodotti tal-bidja u jekk ikunu konsmati għal perjodu twil għal 25 sena per eżempju f'dawn il-pajjiżi terzi, qed niproponu l dawn il-pajjiżi terzi, ħafna minnhom ikunu pajjiżi qed jiżviluppaw li ma jgħaddux mill-proċess ta' approvazzjoni iżda li jgħaddu mill-proċess ta' notifikazzjoni li hija proċedura li hija inqas kabruża u għalhekk ikun hemm iktar ħeffa. L-istati membri dejjem għandhom il-possibilità li jagħmlu oġġezzjoni jekk ikun hemm problemi serji marbuta ma' sikurezza mbagħad tgħaddi għall-efsa. Imma biex nagħtu l-possibilità lil pajjiżi terzi għal uċuħ ir-raba tal-bidja li huma stess ikunu kunsmaw hija innovazzjoni f'din il-proposta li hija xi importanti. Id-definizzjoni ta' ikel ġdid hija wkoll riżultat tal-konċiljazzjoni Nirridna huwa li nissimplifikaw u niċċaraw id-definizzjoni. Novel food ikel ġdid huwa ikel li ma ġiex ikun smat fl-Ewropa mill-1997 li hija data tal-ewwel regolament, ma ġiex ikun smata gratoli mill-Istati Membri tagħna u aħna ridna f'din il-proposta li nevitaw id-diffikultà marbuta ma' kategoriji ta' ikel ġdid. U għalek għandna lista ta' ikel ġdid li ta' taħt din id-definizzjoni. Nifmu li ta' bilħaq jista' jkun hemm lista li tqarraq dak li jkun għax m'għandniex lista sħiħa manna biss illustrazzjoni l ikel ġdid u għalhekk lesti niċċaraw din id-definizzjoni aktar fejn tista' tqarraq b'dak li jkun. Fuq il-proċedura importanti ħafna illi nieħdu nota tal-fatt illi l-autorizzazzjoni fil-proposta ħatkun waħda ġenerika. Dan xie fisser? Fisser li l-SMEs mod partikolari li ta' sekwit ma jkollhomx daqshekk odod biex jaddu għal valutazzjoni sħiħa benefikaw minn din l-autorizzazzjoni. Ħaġoħra importanti taħt regolament kurrenti għandek ukoll tip ta' proċedura li tippermetti kumpaniji oħrajn jitlu fis-suq ta' sistema provata, iżdija aktar komplikata. Ċala darba għal ġdid jiġi approvat taħt il leġizlazzjoni korrenti, kumpanija trid turi li l-prodott tagħha hija ekwivalenti sostanzjalment għal dik li ġiet approvata. Li turi minn ġdid li hija proċedura skabruża, tieħu ħafna żmien, tieħu ħafna flus, ta' ħafna nies u għalhekk salvejna billi nagħtu awtorizzazzjoni ġenerika. Fuq il-proċedura wkoll Forsi ħattu nota tal-fat li għanna ħames xhur li l-EFSA tagħmel il-valutazzjoni tar-riski u massimu ta' ħames xhur għall-autorizzazzjoni. Disa skużani tajt il-kellima. Għal protezzjoni tad-data hemm autorizzazzjoni ġenerika kifet milux iżda sabiex nkunu nistgħu ngħinu ċertu kumpaniji li għandhom il-kapaċità jew jistgħu jivvintaw tip ta' ikel ibbażat skont ir-riċerka tagħhom jew dejta tagħhom u għalhekk aħna qed nipproponulhom li kollom protezzjoni. Jiġifieri ma jkunx hemm awtorizzazzjoni ġenerika f'dan il-każ imma jkunu dawk il-kumpaniji li jkunu permessi poġġu fuq is-suq l-ikel tagħhom għax għamlu riċerka tagħhom u ovvjament għandu jkun hemm titolu budġetarju li jkopri l-ispejjeż. Imma huma jridu jkunu s-sit tad-data u jistgħu juru li dak li żviluppaw huwa data ewlenija meħtieġa biex tiġi approvata il-novel food, l-ikel ġdid. Kifet, din il-proposta hija frott xogħol tajjeb ħafna li ksibna fil-konċiljazzjoni li qed inti President kien hemm eh, xkil awlini li kien il-klonazzjoni. Kulħadd jaqbel li hemm lokal titib, nistgħu nwaslu dan it-titib ħerqana li nħeffu il-proċess ta' approvazzjoni biex ikun hemm faċilitazzjoni għall-aċċess tas-suq u nżommu innovazzjoni ma dejjem inħarsu s-sikurezza tal-ikel. Nirringrazzjaw lis segretarja tal parlamenta għax bira ħirċevejna l-abbozz ta' valutazzjoni tal-impatt li rajna xejn malajr imma rajnija b'interess kbir u naħseb li nista' għafaw bil-preżentazzjoni tiegħi u nkun kuntenta li naċċetta xi mistoqsijiet u wieġeb jekk hemm xi mistoqsijiet. Grazzi mill-ġdid tal-li daħħaltu dan il-punt fuq l-aġenda. Grazzi. Grazzi. Issa nadd l-mikrofonu l-sur Valerio Kurtuj minnaħa tal-EFSA. Dik Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-li għaddejt l-istedina tijak għal-EFSA. Nishtiqnejt ngħid li l-EFSA mhix evoluta fl svilup tal-atti legislativi. Iżda Aħna napprezzaw li inti stedintna għal dan id-dibattitu. Nixtieq nisħa dwar uħut mill-attivitajiet illi aħna qed nagħmlu dawk li huma pjanati ħalli nindirizzaw l-implementazzjoni ta' din il-proposta meta din titħol fis-seħ. Dwar is-sitwazzjoni attwali, il proċedura deċentralizzata, EFSA tevalwa biss dawk l-applikazzjonijiet fejn l-istati membri jkunu għajnu oġġezzjonijiet għal l-evalwazzjoni li jkun għamel tkun għamlet entità kompetenti fi stat membru rappresenta żewġ terzi tal-applikazzjonijiet illi jiġu evalwati mill-lefsa wara illi dawn jkunu evalwati mill-istati membri. Bi proposta pal din ġdida, proċedura ċentralizzata, ser jitħaffef il-proċess u aħna napprezzaw illi il-żmien totali għall-evalwazzjoni ta' sikurezza ser jitnaqqas. Nixtieq ngħid illi Dan is-servizz jingħata blaħlas minn tal lefsa ma ma titlobx miżati fsa dan inkludi l-applikazzjonijiet ta' prodotti ġodda tal-ikel. Kifat aħna napprezzaw illi din il-proċedura ċentralizzata ħatħaffef ħidmietna imma ħażid ukoll l-ammont ta' xogħol fuq spallejna. Iżda impjegati interni ser jiġu stazzjonati minn setturi oħra fejn ikun intemm ix-xogħol u għalhekk mhux ħan nitolbu għal impjegati oħra ħalli nkunu nistgħu namlu dan ix-xogħol. Wara talba mill-Kummissjoni Ewropea aħna bdejna nippreparaw id-dokumenti ta' gwida għall applikazzjonijiet ta' prodotti ġodda tal-ikel u kol minn pajizi terzi u dawn suppost jaslu sa' ottubru ta' sena d-dieħla minnaħat tal lefsa wara l-adozzjoni ta' regolament għal prodotti ġodda tal-ikel. Dawn id-dokumenti se jinħarġu għal konsultazzjoni pubblika ħalli dawk kollha interessati jkunu jistgħu jikkumentaw dwar dwar id-dokumenti u dawn il-kummenti jiġu evalwati kif suppost u indirizzati fl-aħħar dokumenti ta' gwida qabel iġu publikati. Issa, l-istati membri jew il-naħat interessati fl-2016 ser norganizzawlhom laqa ta' informazzjoni fejn l-applikanti u minnu interessat jistaw ja, nistaw aħna ntuhom aktar kjarifiki dwar id-dokumenti u nagħtuhom l-okkażjoni sabiex jistaqsu għal aktar dettalji jew kjarifiki fil-rigward ta' rekwiziti xjentifiċi ħalli huma jresqu dossier frabta mal prodotti ġodda tal-ikel issa, EFSA tixtieq is-saħħaħ is-servizzi tagħha l-applikanti fil-ġejjien fuq talba ta' EFSA l-applikanti jistgħu jiġu mistiedna ħalli jagħtu ċarezzi b'mod dirett matul l-evalwazzjoni ta' dan id-dokument aħna nafu illi bosta stati membri għandhom issa il-kapacità, għandhom arfin esper ċentifiku tajjeb immens, meta jiġu biex evalwaw dossier fi stat membru u iva l-istati membri għandhom jibqaw jużaw dan il-livell tal-fin espert u jkollhom rwol ta' konsulenza għall-applikanti għallina u appunt importanti li l-istati membri ikollhom l-arfin espert meħtieġ meta jiġu biex jevalwaw il notifiki ta' ikel tradizzjonali. Aħna nixtiequ nużaw dan l-arfin espert tal-istati membri, jiġifieri aħna qed nippjanaw illi jkun hemm kuntratt meta il regolament jiġi adottat. Aħna nixtiequ li l-istati membri japplikaw għal dan il-kontrat u jappoġġaw l-lefsa billi introduċu xogħol ta' preparazzjoni, prevalwazzjoni u dan ikun apprezzat ħafna għaliex iħafef ħidmietna. Apparti l-konsiderazzjonijiet l-oħra il ġodda f'din il-proċedura. Aħna fil-forum ta' konsulenza xalli għadda diskutejna u għet u network fl-imkien ma' l-istati membri fejn l-efsa se t-diskuti mal-esperti tal-Istati membri fuq kwistjoni ġenerali ser ikun skambju ta' femmijiet u tħassib dwar l-evalwazzjoni tal-prodotti ġodda tal-ikel. Naturalment dan in-netwerk ta' prodotti ġodda tal-ikel mhux se jiddiskuti l-applikazzjoni individwali għaliex dan kompitu ta' EFSA. Iżda bħal bosta setturi oħra fl-EFSA din hija pjattaforma importanti għal skambju ta' femmijiet u sabiex nikkollaboraw flimkien mal-Istati membri. Grazzi. Grazzi. Grazzi lill lefsa għal prezentazzjoni tagħha. Issa ngħaddi l-kelma liċ-ċentru servizzi ta' strategija u evalwazzjoni l-ADAS illi bitlet rappresentant ta' l esperti Jack Mellon, Michelle Richardson u Stephen Thompson ħaj jippreżentawlna l-valutazzjoni ta' impatt. Għandkom 15 minuta fejn intom tistaw titkellmu tlieta li intom f'dawn 15-il minuta. U tresu l-prezentazzjoni ta'kom, grazzi. Grazzi ta' sew, grazzi tal-istudentuna, dal-ħodu, sabiex niprezentaw l-evoluzzjoni ta' impatt tagħna komplementarja għaw Michael Richardson mill-istess kumpanija bħali u il-kollega Stephen Tompkins mill-Lejdas. Mirenjonit ukoll. Iva, ġejna mitluba biex namlu evaluazzjoni ta' impatt komplementarja fejn aħna se natu riżultati tagħna u anke l-kollegi ħajamlu hekk. Eh, kif Kjoġbu technician Nimmeċċina l-slides. Tlet għanijiet ewlenin. l ewwel nett nirrevedu l-evaluazzjoni tampa tal-Komissjoni tal-2008 u it-tieni net naraw ma l proposti li sanna d-dimna u nevalwaw il-benefiċċji u l-fatti u t-tielet net li nindirizzaw il-materjal il-ġdid li issa ġi publikat sa minn mindu t-wetta l-evalwazzjoni tampa t bosta snin ilu. Slajdi li missek Għamilna kena bosta kompiti ta' riċerka, riċerka, fost bosta dokumenti, artikli u kena u kol program ta' intervisti li kopra il-Komissjoni Ewropea u entitajiet oħra kien jinkludi l-EFSA. Iżda anke l-autoritajiet tal-Istati membri u żewġ naħat tas settur ġifiri l-industrija u l-aqdiet ta' bosta tipi, rappresentanti tal smis per eżempju. Iżda anke l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u eh, partijiet interessati minn pajjiżi terzi. Malaj, malaj. Fuq il-kwistjoni tewleni li kena nitrattaw. Mux ħanqot nidħol fid-dettal għal ġumbat ħanaddi l-kelma l kollegi kollegi tiegħi ħalli jitkellmu huma fid-dettal. Kien hemm ħames kwistjonijiet ewlenin illi kopru l-ambitu, definizzjoni, l-impatt ta' proċedura ta', ta permessi ta' autorizzazzjoni aktar ċentralizzata u kemm hija effettiva u kemm tista' tkun effettiva r-rwol tal-awtoritajiet tal-Istati membri f'dan is-setup il-ġdid u r-rabta ma' rekwiżiti regolatorji oħra. Biex nagħla aħna preżentajna abbosta rapport li huwa disponibbli u ħajjiġi iffinalizzat fil-waqt wara din il-laqa u xi konsultazzjonijiet oħra li għandna. U naturalment aħna disponibbli għal xi mistoqsijiet li jista' jkollkom. Issa Stephen Tompkins jixtieq jitkellem sabiex jitkellem dwar rakkomandazzjonijiet u l-konklużjonijiet tagħna. Il-slajd li jmessek jogħġbok. L-ewwel kwistjoni, l-ambitu u d-definizzjoni għalluna li definizjoni ġdida ta' prodotti ġodda tal-ikel għanda data tal-15 ta' Mejju 1997. Iżda titnaħħa l-kategorija, il-kategorija u koll, dan l-prinċipju huwa tajjeb għaliex tqis il-prodotti l-ġodda li saw jidħlu fis-suq fil-ġejjin iżda meta tkellimna ma' rappreżentanti tal-konsumatur u tal-industrija aħna skoprejna illi hemm femmijiet differenti mill-punt di vista tal-industrija. tal industrija Il-fema hija li din id-definizzjoni l-ġdida tista' tfisser illi mijiet ta' eluf ta' prodotti issa forsi għandhom bżonn ta' awtorizzazzjoni bħala prodott ġdid tal-ikel jekk l-kategorija fajnejhom ifisser illi dak kollu li ġie qabel 15 ta' Mejju 1997 jista' jiġi konsidrat bħala prodott ġdid tal-ikel. Xi ħaġa li qabel ma konniex ninqisuha bħala ġdida, frott pereżempju, tip ta' frott eh, ġdid minħabba programmi ġodda ta' koltivazzjoni u dan iva qed jiġi meqjus bħala pis amministrattiv u joħloq inċertezza legali. mill punti vista tal-konsumaturi il-fema kienet kważi l-oppost. Definizzjoni akbar tfisser illi hemm potenzjal għal ċertu lakuni, ċertu xquq u xi ħaġa li hija konsidrata ġdida tista' tgħaddi mingħajr awtorizzazzjoni. Dawn il femmet ma jagħmlux tajjeb għall proposta. U rakkomandazzjoni ewlenija tagħna hawnhekk hija illi hemm bżonn ta' aktar dialogu bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-entitajiet pubbliċi, rappreżentanti tal-industrija u l-aqdiet tal-konsumatur ħalli ta' bilħaq wieħed jifhem x'inhuma l-impatti ta' din id-definizzjoni l-ġdida. Slajt li jmessek Slajt Slajta wara jekk jogħġbu, grazzi. L-impatt tal-proċedura ta' autorizzazzjoni ċentralizzata, il-proċedura ta' autorizzazzjoni issa ser tibda billi kunem opinjoni inizjali minnaħat tal-EFSA, dan jaqta l-istati membru, jaqta barra l-istati membru fil-bidu tal-proċess dan ifisser illi jista' jkun hemm xi dewmien u issa għandna inqas xjenzati involuta, involuti. Irdu niftakru illi għad hemm xi setturi, xi zoni, illi eh, jista' jkun hemm xi dewmien fihom il-proċedura ta' komitoloġija għadhom jimxu bil-mod, l-applikazzjoni tistgħu jinżammu u jeħlu fil-standing committee, iżda jekk il-Kummissjoni vera trid proċess affidabbli hemm bżonn aktar ta' aktar skadenzi fi stadji differenti matul il-proċess. Imbagħad kienna l-proċedura ta' notifika simplifikata, proċedura ġdida li kell tradizzjonali iva din jilqawa biħġara jekk ikollok ikel, additiv ta' ikel illi huwa konsidrat sikur minn biċa kbira tal-persuni ikun hemm proċedura ta' valwazzjoni ta' riskju simplifikata iżda il-partijiet interessati li aħna intervistajna minn pajjiżi terzi ma dan japplika biss għall-ikel li ġej minn produzzjoni primarja ħafna mill-prodotti eh, ġodda tal-ikel se jkun għaddew minn xi tip ta' proċessar f'xi stadju u għalhekk lan li jkollna proċedura simplifikata se tkun limitata biss jekk hija għal ftit mill-applikazzjonijiet rekwiziti ta' data sabiex wieħed jagħti eh, storja ta' użu sigur huwa diffiċli ħafna informazzjoni, ħafna tarif fil-letteratura xjentifika dwar dan u aħna naħsbu il rekwiżiti għandhom ikunu stabiliti b'mod ċar ħalli tinatanna l-istorja ta' użu sigur. Biex bekk ma jkunx hemm ħafna oġġezzjonijiet min-naħa tal-Istati membri u il-proċess ma jibqax għaddej għal eternum bħal applikazzjonijiet tal-prodotti ġodda tal-ikel. Slajdi jmiss, rajna xinu ma l spejjes il-rizorsi, meta wieħed jiġi biex resta applikazzjoni, ma stajniex noħorġu b'konklużjonijiet għaliex dan jiddependi fuq il-dokument ta' gwida tal-EFSA li smajna li ħajħorġ f'Ottubru ta' sena d-dieħla. Awtorizzazzjonijiet ġeneriċi. Semmejna Għal-darbohra din mossa tajba għaliex għal-kumpaniji zarpa għal SMEs dan ifisser illi huma ma jridux jgħaddu minn proċedura ta' autorizzazzjoni sħiħa jekk hemm kumpaniji oħra li diġà għaddew minn dan il-proċess. Iżda sabiex din il-proċedura ġenerika taħdem hemm bżonn ta' mekkaniżmi b'saħħithom ta' protezzjoni tad-dejta kien hemm xi tħassib mill-industrija mod partikolari il reġim ta' protezzjoni tad dejta xi drabi ma jistax jiġi assigurat liktar je kumpanija kbira ħadmet ma' organizzazzjoni akademika kif spiss isir sabiex tinħareġ id-data, tiġi prodotta d-data, jekk daġi jekk kien hemm referenza f'pubblikazzjoni xjentifika jista' jkun li l-protezzjoni tad-data ma sax tingħata, ħafna kumpaniji kbar jaħdmu iva ma' akademiċi u dan ifisser jekk reġim ta' protezzjoni tad-data ma jaħdimx Blaħjar mod inutli ikonna reġim ta' protezzjoni ta' dejta ħna. Slajd li mis. Slajd oħra jek joġbok. Grazzi Stephen. Issa se nitkellem dwar ir-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali u l-aġenziji f'sistema ċentralizzata. Kif intqal fil-proposta ta' regolament, ir-rwol tal-istati membri huwa li jivvotaw fil-Kumitat Permanenti u mbagħad jawtorizzaw it-tqejjed fis-suq tal-prodotti ġodda tal-ikel bażi tal-evaluazzjonijiet u l-opinjonijiet tal-EFSA. Issa dawk li ġew intervistati awtoritajiet tal-Istati Membri nifisom u l-EFSA huma qalu li jixtiequ l-Istati Membri jgħinu lill-EFSA fitwetti tal-evalwazzjoni ta' sikurezza billi huma jipprovdu kol il-livell l-arfin espert tagħhom għaliex bekk kunu jistgħu jittieħdu deċizjoni taħjar meta ssir il-votazzjoni fil-kumitat permanenti. Iżda f'dan l-istadju mhux possibbli nipprevedu kemm wis probabbli l-istati membri ħajqajmu oġġezzjonijiet raġunati mm, fir-rigward ta' prodotti tal-ikel pajjiżi terzi. Dan jiddependi mid-dejta li jagħtu l-applikanti skont l-istorja ta' konsum sigur, użu sigur slightly mess. Rakkomandazzjonijiet. Illi ħarġu mir-riċerka jgħidu l-istati membri dikunu involuti fil-proċeduri ta' valwazzjoni ta' sikurta jekk l-arfin li għandhom ek jirakomandalum. Għandaw wkoll titjib il kredibilta xjentifika tal-evalwazzjonijiet ta' EFSA u l-opinjonijiet tal-istess aġenzija. Ir-riskju li l-Istati membri għajmu oġezzjonijiet raġonati ta' sikwiet jista' jitrazzan billi indaħlu standards ta' kwalità preċiżi u rigorużi dik li ġabra ta' dejta dwar l-istorja ta' konsum sigur u billi niċċaraw aktar il-kunċett ta' storja ta' ikel sigur, konsum sigur. L-aħar kwistjoni li aħna eżaminajna ir-rabta bejn il-proposta ta' regolament u ikel u regolamenti oħra tal-Unjoni Ewropea dwar l-ikel. Tajmu bosta kwistjonijiet. Mir-rappreżentanti tal-industrija li aħna tkellimna magħhom u anke EFSA dwar il-prodotti ġodda tal-ikel illi jippreżentaw claims tal-ikel jew ta' nutrizzjoni għaliex dawn irdu jgħaddu minn evalwazzjoni ta' sikurezza, evalwazzjoni per eżempju li hija meħtieġa minn regolament 1924-2006. Hemm ukoll protezzjoni perjodu ta' protezzjoni illi japplika għal claims ta' saħħa jew nutrizzjoni iżda hija pjuttost diffiċli għal kumpaniji illi huma irres u settijiet separati ta' data fl-istess waqt. Data per eżempju marbuta ma' sigurta, ma' sikurezza skużawni tal-prodott frabta ma' valwazzjoni ta' prodotti ġodda tal-ikel u data marbuta ma' claims ta' saħħa. Għalix data bħal din dik marbuta mal-claims ta' saħħa spiss tinkiseb minn studji kliniċi illi idumu daqxejn biex jitlestew Jekk dawn iż-żewġ evalwazzjonijiet separati jitwetqu fi stadji differenti, il-perjodi rispettivi ta' protezzjoni ta' data id-dati ta' dawn il-perjodi jista' jkun illi jkunu differenti. U dan jista' joħloq ċertu problemi għal kumpaniji u inaffar lil kumpaniji milli japplikaw sabiex ipoġġu prodotti ġodda tal-ikel fuq is-suq. Bl-istess mod, hemm riskju ta' xogħol doppju dwar l-evalwazzjoni ta' prodotti ġodda tal-ikel illi fihom sostanzi eh, ta' dieta jew nutrizzjoni għaliex dawn prodotti ġodda tal-ikel iridu jgħaddu minn evalwazzjoni oħra permezz ta' regolament 609-2013 dan huwa simili ħafna dan ir-regolament għall evalwazzjoni ta' sikurezza ta' prodotti ġodda tal-ikel. Skont ir-rispons li ċevejna dan huwa argument tajjeb sabiex naqdu iż-żewġ proċeduri, żewġ evalwazzjoni f'evalwazzjoni waħda. Jew niżguraw illi dawn il-proċeduri jimxu fl-istess waqt. Ħalli ma jkunx hemm implikazzjonijiet mhux mixtieqa. L-aħħar kwistjoni tqajmet mill-qdiet tal-konsumaturi. F'dan l-istadju m'hemm l-ebda armonizzazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea dwar l-istatus ta' sustanzi botaniċi jew ingredienti. Ġifiri, fi klim ieħor ċertu sustanzi botaniċi jistgħu jiġu ikkonsidrati bħala prodotti alimentari f'ċertu stati membri iżda fi stati membri oħra jiġu konsidrati bħala mediċini. Dan jista' jikkawża ċertu problemi f'sistema ċentralizzata. Għaliex, id-deċiżjonijiet jistaw jeħlu jekk il prodotti ġodda tal-ikel ikun fihom ingredienti botaniċi. Ir-rakkomandazzjonijiet li ħriġna bihom jgħidu li jekk possibbli l-evalwazzjonijiet ta' sikurezza u l-evalwazzjonijiet ta' klems tas-saħħa ta' prodotti ġodda tal-ikel għandhom jitwetqu fl-istess waqt, fl-istess perjodu, ħalli il-perjodu ta' protezzjoni ta' data nkunu jistgħu jibdew u jintemmu fl-istess dati. Jekk daw żewġ evalwazzjonijiet mifruda jimxu fl-istess ħin, hemm bżonn illi nikkonsidraw arranġamenti speċjali ħalli jkun hemm koerenza bejn dawn il-perjodi rispettivi ta' protezzjoni tad data. Issa dwar is-sustanzi ta' nutrizzjoni u ta' dieta hemm bżonn ta' gwida aktar komprensiva, aktar dettaljata min-naħa tal-EFSA ħalli ma jkunx hemm evalwazzjonijiet ta' sikurezza li jsiru mod doppju. Innuqas ta' armonizzazzjoni issa. F'rigward tal-istatus ta' ċertu sustanzi u ingredienti botaniċi ġej mill-pjanti għandhom jiġu meqjusa ħalli dan ma jolqotx u ma jemminax l-effettività tal-proċeduri l-ġodda ċentralizzati. Issa għaddi l-kollega tiegħi ħalli jikonkludi. Iva, tajnikom perspettiva ġenerali tal-evalwazzjoni ta' impatt komplementarja, zammejna mal-ħin aħna l-esti l inwiet biex mistoqsijiet li jintom jistajkolkom, grazzi. Grazzi, nirringrazzjawkom għal din l-evalwazzjoni ta' impatt komplementarja. Nirringrazzjaw lill kummissjoni u lill efsa l-prezentazzjonijiet tagħhom. Issa nibda billi ngħaddi l-kelma il jack Nicholson, ir-rapporter hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Rapporter għal regolament dwar il-prodotti ġodda tal-ikel. Grazzi tassew, President, l-ewwel net. Nitlob skuża għaliex ma kontx hawnhekk mill-bidu Iżda kont qed sen fil-laqgħa tal-koordinaturi għall-agrikoltura kif tafu eh, din il-ġimgħa ħafna komitati qed isiru fl-istess ħin nixtieq naħta l-opportunità sabiex nirringrazzja lil kulħadd għal preżentazzjonijiet dettaljati li kellna llum. Iva rajna fejn ninsab ħassib u jiena ninsab ħerqan illi nisma' x'għandhom xi jgħidu shadows u l-membri ta' dan il-komitat. Iżda qabel nibdew bid-diskussjoni forsi nkun nista' nżid xi ħaġa nżomm fil-qosor u nixtieq nitkellem dwar tliet rakkomandazzjonijiet tal-evoluzzjoni ta' impatt. Hemm bżonn ta' emendi permezz ta' rapport tal-Parlament Ewropew. L-ewwel net id-definizzjoni u l-ambitu tal-proposta. Din mar lix tilħaq il-miri tagħha fallit bil-kbir ma ċarajniex l-ambitu definizjoni tal-prodotti ġodda tal-ikel u mela valutazzjoni tampat u l-opinjonijiet tal-aqdijiet u l-partijiet interessati jidher li ma nstabx bil dwar l-interpretazzjoni tal artikolu 2 u definizjoni ta' prodott ġdid tal-ikel. It-neħija tal-kategoriji. Kawżat ċertu skumdita u ċertu gar fost l-industrija jina naċċetta li neħtieġu l-flessibilità ħalli ma jkunniex ċertu xquq fil-ambitu u regolament ta' prodotti innovativi, jien ma nistax naċċetta il-proposta attwali tal-Komissjoni, illi fija ma jeżistux il-kategoriji. Hija diskussjoni importanti illi aħna kenna fiħdan dan il-komitat u kol fil-workshop jiena se nikkonsidra illi iva narġaw indaħlu l-kategoriji b'mod aġġornat fejn nittamaw illi fil-ġejjeni dawn kunu jistaw jilqaw għal kull xi żviluppi mhux antiċipati minħata tal-industrija fil-rigward tal-protezzjoni tad-data. Għan ieħor importanti fil-proposta. Nilqa dak li għandha dak li kellha xi il-Kummissjoni dwar dan permezz tal-evaluazzjoni ta' impatt tal-protezzjoni tad-data. Iżda sħaqna dwar il-djufijiet fil-gwar ta' dan il-periodu ta' ħames snin, irridu nindirizzaw tħassib tal-industrija dwar il-koordinazzjoni tal-protezzjoni tad-data. Il-periodu għal claims ta' saħħa u nutrizzjoni u l-prodotti ġodda tal-ikel lefsa ma tistax taħli riżorsi fuq il-claims ta' saħħa u nutrizzjoni. Applikazzjoni illi ma jaddux pala prodotti ġodda tal-ikel mannix naħluħin fuqhom u lanqas il-protezzjoni tad-data manda tiġim xejna dwar referenza marbuta mal-konfidenzjalità tal-data ma rridux naskludu l-kollaborazzjoni effettiva u ta' valur kbir bejn l-industrija u l-universitajiet tagħna. U importanti immens illi din ir-rabta tibqa' hemmhekk u ma tiġix ristretta mir-regolament għal prodotti ġodda tal-ikel. Għal ebda raġuni. Issa nixtieq nitkellem dwar aspett partikolari fejn għatem ħafna stadji fil-proċess ta' applikazzjoni il mandom skadenzi. Dan jista' jimmina il-xogħol mill-li jsib baktar heffa. Irridu nidentifikaw is-setturi li jista' jsirilhom il jistaw jisir l-om dati ta' skadenza. Ħalli inħaffu iva il-proċess ta' applikazzjoni. Iż-żmien li tieħu l-Kummissjoni sabiex toħroġ l-opinjoni jista' jitqassar minn xi disa xhur għal anqas u jiena nixtieq li jkun hemm skadenza għad deċiżjoni tal-Kumitat Permanenti l standing Committee. Ta' kollu li kellix ngħid President tal-issa u nixtieq ngħadilek il-kelma u kol nisma xandom xie jgħidu shadows tiegħi u kol il-kollegi f'tan il-komitat. Grazie James, adesso. Grazie James. Issa naddi l-kelma li shadows il-kollega Pilar Ayuso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también. Grazie ħafna, President. Nirringrazzja l-Kommissjoni u kol u rappresentant tal-EFSA dawk li evalwaw u anka l sir Nicholson kif edna dan dinja t-tiret leġislatura illi kellna d-dimna eh, fuq il-mejdu nittamaw li nistgħu nimxu d-dim malaj kemm jista' jkun. Anke minħabba l-esperjenza li diġi għandna li ħafna drabi għandna l-istess relaturi u xadaw rapporters bħad darba ta' qabel għalhekk nistgħu nimxu brata ksar maġla. Sur Nicholson eh, semma l-aktar punt importanti il-definizjonijiet. Definizjonijiet huma importanti ħafna u dan kien punt tqajjem ukoll minn l-evalwaturi. Jekk ma jkollniex dawn, f'postom ikollna ħafna inċertazza legali. Rridu kunu ċertu wkoll fuq il-proċeduri ehm, għal nanotechnology. Issa, għal pajizi terzi li kalm il-pajizi terzi nisa naqblu imma irridu naraw li rekwiziti tal-pajizi terzi missa jkunu l-istess bħal dawk tagħna anka fuq il-proċeduri li jintużaw għall-ikel jew kif dawn jiġu konservati, mu missa jkunu l-istess, u rridu nikkonsidrawhom dawn dan kollu. Fuq il-protezzjoni tad-dejta, jiena naqbel ma' kwistjoni kollha tal-organizzazzjoni akademika involuta fir-riċerka jiena ċerta li dan huwa l-każ illi l-industrija tal-ikel għandha ħafna ftejim stret. L-istituzzjoni akademika edha titħallas għal xogħla. Naħseb ideja ċellanti u proposta tajba ħafna illi l-SMEs ikun jistaw jinaqdu flimkien sabiex jagħtu proposta għall-EFSA. Mem lebda dubju illi l-EFSA ħajkolla aktar xogħol x'tamel u dan rridu nirriflettu ħanka fil-budget. Kwistjoni illi għanna għandna niddeċidu fuqha rappresentanti tal-essa ehm, ikunu hilsa u ma jkunx hemm miżati xi tħallsu. Ma jekk dan huwa l-każ jekk ħajkollna aktar ħajkollhom xogħol u l bagġet ħajtnaqqas, l mela allura din ħatkun sitwazzjoni li ħatkun diffiċli ħafna. Allura tajab li naħsbu ftit fuqha u nikkonsidrawha. Naħseb illi lefsa. Da tagħmel proposti sħaħ inkella ħajkonna numru ta' problemi kif qed naraw bħalissa minħabba il-claims ta' saħħa. Jekk hemm xi ħaġa li mhijiex ċara, mela lura l-industrija ħadd tsib ruħha f'pożizzjoni verament diffiċli. Fena l-GMOs, ma jidhirx li hemm problema, ma hemm problema bil-rabta u jista' jkun hemm proċeduri differenti wara kukun hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni tal-liker ġdid li qed jiġi rikjest. Ma dokoll meta jkollok il-dokumenti li jaslu fil-ħin, mela allura jrid ikollna anka il-regoli sabiex ikunu ċerti illi naħdmu eh, jaħdmu fl-imkien biex wieħed ma jfixkex il-ieħor. Issa għandi mistoqsija speċifika dwar li kell il-ġdid illi jiġi notifikat taħt artikli 4, 5 6 tar-regolament tal-1997 dawn ħajġu inklużi fl-lista waħda sħiħa. Jiġifieri l-applikanti mhux se jiġu inklużi u li mhumiex se jiġu imħarsa. għal per eżempju li kell ġdid li insibu fir regolament ġdid. Ma nafx jekk il-Kummissjoni taħsibx li għandu jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni jew għandhom xi eh, soluzzjoni għal dawn it-tip ta' ikel, speċjalment fejn ikollna din ikollna l-perjodu tal-ħames snin tal-VT. Grazzi. Grazzi, Signora Alken. Grazzi, Sur President nota ġenerali dwar l-evalwazzjoni tal-impatt. Il-grupp tal-ħodor għandhom l-idea illi għandhom inċentif aktar ta' negozju milli tal-protezzjoni tal-konsumatur. U għalek eh, tajjeb li fid-dibattu tal-imis irridu nifukaw aktar fuq in-nies u l-konsumaturi iktar minn negozjati. Dirja l-idea ġenerali. Issa dwar il-proposta tal-Kommissjoni għana xi noti fuq il-kloni tal-ikel qed naraw li dawn qed jiġu esklużi totalment mill-ambitu biex ma jkollniex differenza regolatorja rrid ikollna ċerti li jkollna dispożizzjonijiet kollha biex ikollna l-inqas il-rekwiżiti bażiċi fil-leġislatura ġdida qabel ma tidħol il-leġislatura ġdida. Dak li għandna bħalissa mhumiex adekwati. Imma l-inqas nkunu ċerti li l-ikel li ġej mill-kloni ma jisawx jitpoġġew fis-suq minar ma jkun hemm rekomendazzjoni jkun hemm proċedura ta' awtorizzazzjoni. Issa jekk ħan eskludu dawn l-ikel li ġej mill-kloni mill-ambitu mela dan it-tip ta' ikel jista' jitpoġġa fis-suq minar ħadd ma jinduna. Issa dwar it-teknoloġija nano. Kenna diskussjoni fuq l-tiketjar. Eh, -tik kont l-informazzjoni tal-ikel dejjem eh, taħt ir-regoli tal-konsumaturi. Aħna għatfadilna ħafna tħassib, iżda din hija xi ħaġa separata. Issa fuq il-limitu fejn għandna l-FIC fejn qed inħarsu l-ċertu materjali fejn ikun hemm 50% aktar mill- kortiċelli li huma bejn wieħed u mit nanometer. Dwar l-ikel iġdijt mhuwiex il-kwiz problema miex li tikketjar imma fuq l-evalwazzjoni tar-riskju Anke l-efsa qiegħda tirrikonoxxi illi tirrakkomanda li jkun hemm 10 fil-mija ta' limitu għall l-applikazzjoni tal likel ġdid Jekk din dan il-limitu jiġi applika Ma m'għandux applika biss etikettjar imma nka għal regolamenti ġdid tal-ikel ġdid. U hemm riskju illi ċertu ingredienti ta' teknoloġija nagħnu mhumiex se jiġu maqbuda u ma jqawx taħt l-ikel ġdid. Allura ma jkunx hemm bżonn ta' evalwazzjoni ta' riskju biex jiġu approvati. Fejn ikollna l-revoluzzjoni tar riskju, irrid ikollna approċ aktar konservativ u nirreferu għal dan il-limitu tal-10% il qed tiġi rakkomandata mill-lefsa. It-tielet parti issa dwar l-atti ta' implementazzjoni. Aħna, ma nistgħux naċċettaw l-atti ta' implementazzjoni sabiex jiddeċidu huma jekk l-ikel eh, l-ikel jitrux taħt definizzjoni tal-ikel ġdid. Aħna dejjem sistejna fuq eh, l-atti delegati meta nkunu qegħdin insaħħu il-kamp ta' applikazzjoni tal-regolament. Anka li nkomplu naġġornaw il-lista tal-Unjoni Ewropea ma nistgħux naqblu mal-att ta' implementazzjoni. Għaliex dan li kellix ġdid tiġi awtorizzat mill-Parlament meta l-additivi kollha tal-ikel l-enzimi u oħrajn qegħdin jiġu evalwati. Fl-2008 kellna aġġornament tal-lista tal-Unjoni Ewropea bil-istudju tal-Parlament Ewropew. Il-Kommissjoni issa qed tipproponi proċedura illi ma tagħtix dan id-dritt lill Parlament Ewropew. Grazzi, Sur President. Grazzi. Peress li ma nħadd iktar li jixtieq jitkellem, anzi, le, ħadżbal. Grazzi ħafna nixtieq ningrazzja l kummissjoni l-EFSA u anka il-Servizzi ta' Evalwazzjoni, grazzi tal preżentazzjonijiet tagħkom. Nista' naqbel mal l-ita tal-GMOs u u nittamaw illi l-GMOs ħajġu meqjusa mod separat u b'mod adegwat. Hemm ħafna tħassib anka minn dak li qalu l-Kommissjoni ħares lejn l-evalwazzjoni. L-ewwel ħaġa meta nħarsu fuq nitkellmu fuq l-ikel minn pajjiż terz u l-idea li jkun hemm 25 sena jridu noqogħdu attenti fuq dak li qed nużaw. Pereżempju, meta l-Kummissjoni ikun hemm l-idea li tidħol eh, ikaġit mill-pajjiż terz, jridu nkunu ċerti li dawn ikunu siguri x'metodi ħan nużaw ukoll. Tajjeb li jkollna eh, proċedura simplifikata biex ma jkollniex kriterji vagi. Bekk ikollna eh, ma jkollniex ħafna problemi u oġġezzjonijiet. Tajjeb li allura niċċaraw il-kriterji li għandna fil-proposta. Sa fuq il-proċeduri ġodda fil-proposti, l-applikazzjoni mhux se tingħata lill-awtoritajiet tal-Istati membri, il-Kummissjoni se jiċċirkola eh, l-applikazzjoni lill-Istati membri. mbagħad lefsa ħatiħu jieħu il-riskju, l-evalwazzjoni tar-riskju. Dan ovvjament qed isir biex innaqsu id-dewmin. Imma kif edna fil-evalwazzjoni irridu nkunu ċerti li aħna nkunu nistgħu naħsbu aktar fuq dan il-proċess. Dejjem nilqa l-esperti minnaħa tal-istati membri imma għandi tħassib li forsi nkunu qed innaqsu l-irwol tal-istati membri fil-evalwazzjonijiet ta' sigurezza u fuq li kelli ġdid, speċjalment meta aħna maħniġ daqshekk ċerti jekk l-efsa eh, taħt il-Kummissjoni Ewropea u se jkollha biżejjed għodda eh, li tilqa l-applikazzjonijiet kollha. Daqshekk għalissa, grazzi ħafna. Grazzi, Signora Boylan. Naddir kelma issa lil vice President. Sir Pock. Jina kun membru ġdid ta' dan it-tim, jina shadow rapporter, eh, nataj din ikkarga l-bira għall-SND. Ikolli najt illi għandi l-opportunità li nistudja kelli l-opportunità nistudja dan l-evalwazzjoni il-bira fil-axija kelli ċans naqraf parti mid-dokument innifsu u jina imħasseb u koll bħalma kienet lefsa sena l-oħra meta irċivejna l-materjal tal-PRM. X'tip ta' proposta hija din? Jekk irridu nbidlu d-definizzjonijiet sabiex namlu aktar ċara x'jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta. anka sabiex namlu ċara li eh, dan kollu jagħmel sens. Kif nistgħu nieħdu propożizzjoni ta' din il-proposta meta il-limitu artifiċjali tal-1997 jista' jfisser eluf ta', ta ikel. U kif ħan kif ħan imxu bil-inċertezza kbira illi għanna minħabba il-proċedura. Fuqna waħda hemm tħassib fuq il-tkabbir kbir tal pisa amministrativ iżda fuq naħa l-oħra hemm ukoll tħassib illi ċertu sustanzi jistgħu jkunu ta' riskju jew ta' periklu u daw jista' jkun ma jaqgħux taħt l-kamp ta' applikazzjoni tal-leġislatura nnifisha. Mela allura jiena bħalissa verament ehm, inkwetat. Qed nibża. Nittama li anka ma' Sir Nicholson nittama li dan il-biza jista' jinbidel għal kuntentizza Grazie għax-xogħol tajjeb li mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma lill rappresentant tal-Kunsill. Grazzi President. Grazzi tal-li daħħaltu dan il-punt fuq l-agenda ta'kom tal-lum. Grazzi anke l-dan il-komitat li tant kien interessat f'dan il-qasam u anki għal presidenza taljana dan huwa suġġett sensittiv. Mil-banda l-oħra nixtieq nirringrazzja wkoll lil dan il-kumitat il-rapporter James Nicholson għax xogħol kollu li għamel biex nippruvaw nimxu l-qoddim fuq dan id-dokument. U nippruvaw kemm jista' jkun niksbu bilanċ. Speċjalment meta nqisu l-esperjenza ta' negozjati li kellna fl-2009-2010 u li permezz tagħha dak iż-żmien irnexxielna nitlu aktar fid-dettall fuq il-pakket kollu kemm hu. ċertament jien nħoss li huwa verament utli dan id-dibattitu fid-dawl tal-xogħol li għandha tagħmel il-Presidenza Taljana speċjalment u anke fid-dawl ta' ftejim li nittamaw li nistaw nilħu mill-aktar fis possibbli bejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Mill-punt di vista tal-xogħol tal-Kunsill nista' narrafkom illi il-Presidenza Griega diġà kienet iddiskutit bosta drabi fuq dan is-suġġett u li wara dan ix-xogħol issa fidejn il-Presidenza Taljana li tiddefinixxi aktar li mumma l-kwistjonijiet li għadhom daqsxejn imtabna u għemżon nintlu ftit iktar fid-dettal fuqhom. Qed nirreferi għal lista tal-prodotti ġodda tal-ikel u anke għad definizzjoni ta' x'inhuma in-nano materjali. Inħatana aħna determinati li nindirizzaw Bil-qis dan il-dokument ġifiri noqodu b'sebajnejn, ma flissa si noqodu lura, u nkunu kauti li dan ix-xogħol jitlob minna, ekser namlu u mill-bidunet minissa stess nistan inajdu li ser inqisu il-ħiliet kollha u l-opinjonijiet kollha li feġġew minn dan id-dibattitu. Għaldaqstant, daqstant impenn sħiħ minna ħatana, u nixtiequ tassew nikkolaboraw flimkien ma'kom il-Parlament Ewropew fuq dan id-dokument kollu għax il-Parlament Ewropew għalina huwa punt ta' referenza li nistgħu norbtu fuq. Grazzi President. Grazie alla Presidenza italiana. Adesso non so se gli Grazie ħafna l-Presidenza italiana. Ma naħsibx l-esperti jixtiequ iżidu xi ħaġa jew forsi jixtiequ jwieġbu xi punti li tqajmu? Hemm xi ħaġa li jixtiequ jżidu? Le, mela, ngħaddi l-kelma l-ewwel il-Kummissjoni mbagħad ir-rapporter biex għalqu dibattitu. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ukoll għal dibattitu importanti u utli, forsi taħt Id-definizzjoni ovvjament mhijiex l-intenzjoni tal-Kummissjoni sabiex tinkludi li kelli ġdid illi kien ikkonsidrat li huwa ikel ġdid fil-passat kifet fil-bidu dan kien riżultat ta' xogħol ta' rekonġiljazzjoni u aħna lesti li nippruvaw nirranġaw id-definizzjoni biex taħdem kemm għall konsumaturi kif ukoll għan-negozji. Bekk ikollhom is-sigurtà legali u jistgħu jifmu bekk x'inhu ikel ġdid u dak li mhuwiex ġdid. U mhux biex inerġgħu inkopru e, nkopru dak li kelli forsi mhuwiex ikel ġdid. Imma bekk nkunu sa niklassifikaw il-kategoriji. Ħantikom eżempju taħt il-regolament attwali, per eżempju l-proteini li ġejjin mill-insetti, huma konsidrati bħala ġodda. Imma l-insett innifsu mhuwiex ġdid u m'hemm l-ebda loġiku, loġika għal dan. Imma dan għaliex definizzjonijiet li l-ingredjenti li ġejjin xi ħaġa hekk, allura la darba tibda tiskrivi kategorija fid-dettal ħadd tidħol ċertu eh, postijiet, ċertu setturi li mhijiex daqshekk ċara eh, U allura aħna issa lesti li nipprovaw intejbu kif nifmu l-ambitu kemm għal konsumaturi li jixtuq ikunu informati fuq li kelli għandhom qoddimhom imma anka anka negozji. Issa fuq il-lista iva jkun hemm lista waħdanija. illum il-ġurnata ħafna ikel ikollu l-ekwivalenza sostanzjali, ġifiri meta l-operaturi jirċiva l-autorizzazzjoni ta' ikel ġdid, numru ta' operaturi oħra li jistaw jistaw jisfaw dan l-ikel fuq is-suq għaliex ikun hemm l-ekwivalenza. Allora, tajjeb li jkollna lista sħiħa, eh, lista waħda meta jkollna dan ir-regolament fis-seħħ biex dik li kollu li kienem fil-passat jistaw jiġu meqjusa bħala ġeneriċi u għalhekk ma jkollniex din il-proċedura ta' kwivalenza komplikata għal xejn. Issa nixtieq anka nissigura l membri ta' dan il-kumitat illi l-ikel li ġejn Mikloni tiġi esklus mill-proposta għaliex nammettu li meta aħna kon namlu nagħmlu din il-proposti proposta l-ikel l-ikel li ġej Mikloni għanda jaqgħu taħt leġiżlazzjoni differenti. Issa jekk il-leġiżlazzjoni separata mis se tiġi adottata fl-istess ħin ta' din, allura li kelli ġej miklon jrid jaqa' taħt l-ambitu tal-regolament. Bekk ma jkunx hemm vojt legali. Naflu ma kienx hemm talba li npoġġu dan li kell fuq is imma tajjeb li ndaħlu dan is-suġġett fir-regolament sakemm ir-regolament liħor tal-ikel ġej miklon ma jiġix adottat il-GMOs dejjem ġew esklużi minn dan ir-regolament u ħajibqgħu ehm, ehm, esklużi ehm, għaliex eh, reġizzazzjoni separata liha. Issa fuq it-teknoloġija nano naħsbu illi hija adekwata kemm għal informazzjoni tal-konsumaturi u kif ukoll għan-negozji tajjeb illi konna eh, nużaw definizzjoni eżistenti. Dan għaliex din hija definizzjoni teknika u xjentifika ħafna u aħna ma nistgħux inbidluha għaliex ekku għan-nano Importanti għalhekk li ma jkollniex definizzjonijiet differenti fuq nano, speċjalment eh, fuq l-ikel li qed jirreferi għal regolamenti differenti. Tajjeb li nkunu korrenti kemm jista' jkun anka fil-leġislazzjoni eh, teknika. Importanti li tkun ċara kemm għall konsumaturi kif ukoll għal negozji. Ovvjament l-istati membri, l-esperti tal-istati membri kif qalet l-efsa diġa se tibqa' mek kulħadd jaqbel illi dan kollu għandu jisir iktar ċar u eh, nikkollaboraw mill-viċin kemm jista' jkun mal-aġenziji xjentifiċi tal-Istati Membri. Fuq il klims tal-saħħa għall-ikel ġdid, naħseb importanti illi nieħdu nota illi il-leġiżazzjoni tal- ikel u tas-saħħa jgħidlek jekk hux tajjeb għall-għada jew għall-qalb Issa dawn il-claims tal-ikel tapplika għal kwalunkwe ikel fuq kemm xi effiċenza għandu l-ikel mhuwiex marbut ma' mal-ikel ġdid. Allura importanti li din il-leġizzazzjoni ħadd teżisti b'mod separat. U meta mbagħad tinserta li jkun li jkun ikel ġdid, allura regolament tal-ikel ġdid qed iħares lejn is-sikurezza tal-ikel. Imbagħad ħares lejn kemm tkun effiċjenti, kemm ikun effiċjenti. Ovvjament jistgħu jintrabtu flimkien, imma qabel ma jkollok claim, inti tkun ċert li l-ikel ġdid huwa sikur. Ma jfissirx li dawn il-claims jridu jkunu mod paralleli. Jistgħu jkunu separati, forsi nistgħu nitkellmu aktar Eh, iktar dibattitu fuq ma imma tajjeb li konna nkunu ċari wkoll x'inhu malanijiet ta' din il-leġiżlazzjoni. Jiena nixtieq nirringrazzjakom ħafna ta' dan il-dibattitu tantut utli li kellna, jiena lesta nkompli nkollabora mal-Kunsill u magħkom sabiex ikolna riżultat verament tajjeb u forsi konna bil flower arri. Għaliex diġà tkellimna ħafna fuq dan il-dokumentant interessanti. Grazzi ħafna l-Kommissjoni, issa biex nalqu il-diskussjoni tagħna ngħaddi l-Sur Nicholson. Grazzi ħafna ta' bilħaq President u nirringrazzja l-dak kollha li ħaddu sehem f'dan id-dibattitu. Naħseb li kien verament utli llum dan id-dibattitu, naħseb li għandna s-sisien biex naraw kif nistgħu nimxu l-qoddim issa permettu li nserħilkom raskom li f'dak l endus naqsamin jiena qed nindirizza dan is-suġġett ikel ġdid u mhux il-kwistjoni ta' kolonazzjoni u ma' żewġ affarijiet li qed nindirizza flimkien. U dan huwa separat u mhux qed nidħol fil-dibattitu kif ġara qabel fil-passat dan ħan nindirizza qasam ieħor għantikom aġġornament u anke kalendarju għal dan ir-rapport mill-aktar fis possibbli ħerqan li f-settembru, Ottubru fil-grupp ta' ħidma, grazzi ħafna tas-sem tagħkom. Il-President, grazzi ħafna. Żewġ minuti u tliet minuti qabel nagħlqu l-laqgħa tagħna u nerġgħu niltaqgħu għal ritratt flimkien hawnhekk fit-tlieta neqes f'din is-sala. Grazzi ħafna, niltaqgħu iktar tard.